Okay, let's start. So nibdew, eżis kollegi, il-għatana, et nissottometti tibdil li ġej għal din l-approvazzjoni, il-voti se jiġu postposti mill-14 għal 15 ta' settembru fil-5 u kwart. Ismiħ konġunt tal-15 ta' settembru se jiġi jestis għawnek kassija fil-meeting room jant nejkju Punt 26 għal qafas tal-Unjoni Ewropea għal integrazzjoni tar-Roma se jiġu posposti għal laqali mistal-Libja, il-punt 27-29 fuq skambju automatiku ta' data dwar id-data dattoloskopika minn Svezja, Belġju, Polonja se jibda fil-5 neqsin 10. Puntu 30 dwar il-VIS Il-prezentazzjoni tal bozz ta' rapport ġi miżju tal-prezentazzjoni tal-Kunsill u se jibda fil-ħamsa. Punt 31 umbat ta' dan din l-ekk imsejħa il-imsejħa ftejim umbrella bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea se jiġi prezentat eh, mill-5 u nofsin sil-5 6. Umbat hemm laqa straordinarja tal-konzenaturi li se tibda mis-6 in kamera. Mis-6 l-qoddim. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, nistgħu nadottaw l agenda kif modifikata. Eżis kollek, jekk joġobkom ikunu għafu l-interpretazzjoni fil-Kroat u fil-Galliku sfortunatament mux qiegħed fil-qatallum. Issa, dwar għal biex naqblu mal-rekomendazzjoni tal-koordinaturi mela nominazzjoni ta' rapporters is-sur Timothy Kirchhoff tal-ICR ġi nominat rapporter fuq ir-rapport fuq aċċess għal konsultazzjoni tal-VIS minn autoritajiet Posta tal-Istati membri u mill-Europol għall-anijiet tal-prevenzjoni indunar u investigazzjoni ta' uff offiżi reati terroristiċi u dwar reati kriminali seri oħra. Is-Sinjura Monika Flasikova Benova ġiet nominata rapporter fuq daw it-tlet rapporti skambju ta' automatiku ta' data f'dak li għandu xaqsam ma' data dattoloskopika ma' l-Svezja, l-istess ħaġa mal-Belġu u l-istess ħaġa mal-Polonja. Mal polonia il lista ta' rekomendazzjoni tal-koordinaturi u mam daħlin fil-dokumenti tal-laqa. Il-Komitat jaqbel ma daw il-rekomendazzjonijiet mill-koordinaturi tajjeb wis. Grazzi. U wassa allura napprovaw il-minuti minn jannar frar, 23 frar u 26 frar jekk m'hemmx aġġezzjonijiet nistgħu nadottaw dawn il-minuti. Tajjeb, issa, tajjeb, issa. Għanna punt numru 4, 5 u 6 u 7. Eżis kollegi, il-punti li jmiss fuq l-agenda tagħna ma' prezentazzjoni mill konsillu mill-Kommissjoni u konsiderazzjoni ta' bozzi ta' rapporti għal erba proposti mhux leġislattivi li soġġettaw sastanzi ġodda psikoattivi għal miżuri ta' kontroll. L-iskadenza għal konsultazzjoni ta' tliet xhur tibda mill-ġurnata wara li, li, li, li tkun iġġiet riċevuta fil-Parlament u għallura tispiċa fis-6 ta' Ottubru. Minħabba l-urġenza tal-kas, il-koordinaturi tal-Libe iddeċidew fil-laqa tagħhom ta' 7 settembru li jaħdmu bl-Ingliż biss. Issa nagħti l-kelma lil kunsell u l-Kummissjoni biex jippreżentaw l-erba' proposti li huma unbat li rapporters biex jiprezentaw l-abbozzi ta' rapporti. Is-sur Matthew Goner fissem presidenza tal-Lussemburgu għandek il-kelma. Thank you distinguished eżis membri tal-Parlament Ewropew dak li ġara fil-16 ta' april 13 il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li tikkonsulta l-Parlament qabel l-adozzjoni u l-implementazzjoni tad deċiżjoni biex tipprojbixxi daw it-tipi ta' sostanzi permess tal-Kunsel 2015-357 biex naqblu ma' sentenza tal-Ordi tal-2015 u biex neħdu kont għal proċedura ġdida stabilita mill-Ordi tal-Ġustizja, il-grupp ta' ħidma orizzontali fuq id-drogi issa għamel revizjoni fuq il-proposti tal-Komissjoni u daw id-deċizjoni tista' ġew sottomessu xi ftit matilu għall-attenzjoni tal-Parlament Ewropew, speċjalment għal-Komitat tal-Libertajiet Ċivili. L-anta dan ta' daw id-deċiżjonijiet tal-erba' deċiżjonijiet kif tafu intom huwa biex biex nam ikonna eh, ċerti kontrolli fuq daw is-sostanzi perikolużi. Il-periklu ġenerali jgħat fil-fatt illi dawn huma ġeneralment sostanzi illegali illi jimitaw l-effetti ta' drogi tradizjonali u allura jkostitwixxu eh, alternattiv għal drogi li huma kontrollati minnaħa l-oħra ġeneralment l-effetti tagħhom mhumiex marufa l ma ta' sfida fuq il-kontroll prevenzjoni u l-isforzi ta' prevenzjoni. Nixtieq insemmi il-riskju u t-teddit li hemm fuq dawn is-sustanzi u nista' nuża biss l-ismijiet osra qed jgħid il-kellem minn flok dawk twal, għax huma komplikati, dwar l-ewwel sostanza psikoattiva eh, li qiegħda foreign A 21 fatalità ġew reġistrati sissa u memx valur mediku maruf it-tieni. Is-sustanza hija hija 5-2-I u sissa manda lebda valur jew użu mediku. Is-sustanza ġdida li huma fit-tielet deċiżjoni ta' implementazzjoni li huma suġġetti għal mużuri ta' kontroll, iġifieri 25NBOM u AH27NI kollha ġew marbuta ma' ċerti mwiet mal-Unjoni Ewropea. 525 fatalità u iktar minn 100 mewt oħra ġew rapportati għalmenu minn 8 stati membri. Issa dwar ir-raba sustanza ġdida li tiġi soġġetta għal miżuri ta' kontroll taħt id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-2015-327 għandu jiġi notat li il-sustanza 4.4 DMAR ġit marbuta ma' l-menu 21 fatalità fi stati membri u MT45 ġiet marbuta ma' imwiet oħra mal-Unjoni Ewropea nixtieq nisħa illi biex daw is-sustanzi <clears throat> jiġu suġġetti għal miżuri ta' kontroll ma' deċiżjoni abbosta deċiżjonijiet dawn idu jkunu marbuta ma' ċerti eh, fatalitajiet. U il-prova xjentifika ġiet indikata permezz tar-rapporti eh, tal-MCCDA u tagħti allura il-rizultati provi bizzejed biex dawn jaqgħu taħt proibizzjoni u miżuri ta' kontroll kif hemm eh, fil-deċiżjoni tal-Kunsell 2015 aħna konfidenti bħala konsil li l-Parlament Ewropew jaqbel li dawn il-sustanzi psikoattivi għandhom kun suġġetti għal kontroll, miżuri ta' kontroll biex, da, biex jittieħdu miżuri kemm jista' jkun malajr. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. U issa is-Sinjura Mata fisem il-Kommissjoni għandek il-kelma. Il Grazzi ħafna. Membri tal-Parlament Ewropew. Għandi xi punti x'namel għal prezentazzjoni tajba ħafna li saret mill-Presidenza tal-Lussemburgu biex nirrepetu għaliex il-Kummissjoni tagħti daw l-inizjattivi għal daw it-tmien inizjattivi li bħalissa qegħdin taħt diskussjoni. Dawn is-sustanzi diġà ġew marbuta ma' diversi intossikazzjonijiet u fatalitajiet f'ħafna stati membri. Iġfri huma ta' riskju kbir, għandhom potenzjal kbir li jixterdu mal-Unjoni Ewropea u f'ħafna każijiet jimbijaw bħala alternativi għad drogi diġa illeċiti bħal ħaxixa, eccetera. U anka jimbiju permess tal-internet. Lebda sustanza sakemm sakemm nafu aħna m'għandhom lebda użu mediku. Jiġifieri erba' proposti tal komissjoni għal dawn is-sustanzi ġodda li saru mid-deċiżjoni tal-Kunsill li tfisser illi it-tiftix tal-istudju li sar permezz tal-laqa tal aħna rridu naraw li għedin nikkonsidraw issa li jem lok għal proibizzjoni ta' daw is-sustanzi ġodda, speċjal partikolarment għal xumma ta' ħsara u għax għandhom l-istess effett ta' sustanzi oħra allura hemm riskju l dawit minn sostanzi nħossu li huwa importanti ħafna li naġixxu, grazzi ħafna. Thank you. Uh, now, uh... Grazzi, u s-sanat il-kelm il-kelma li Surboni għaz li huwa rapport għaz zewċa bozzi ta' rapport 2013-0021 inni u 2014-03 40 għandek il-kelma Eżis kollegi, grazzi ħafna, nixtieq fil-qosor neprezenta żewġ rapporti għal daw deċiżjonijiet eh, għall-implementazzjoni għal tlet sustanzi għal biex jitlu fil-mizuri ta' kontroll. Fil-deċizjoniet kollha eh, saret il-konsultazzjoni mal-Parlament kif ġim imsemmi qabel. L-ewwel deċiżjoni l-ewwel deċiżjoni 2014-0340 hemm żewġ sustanzi permettu li naqra biss l ismiet komuni tagħhom 4.4 DMA AR u MG45. Iż-żewġ sustanzi li huma ġew verifikati minn Kumitat Xjentifiku tal-EMC DDA ir-rapport dwar 4.4 e, e, ġi sottomess il-Komissjoni u l-Kunsil fil 17 ta' settembru 2014. Er, Is-sustanza e, ġiet notifikata li għal sistema ta' <coughs> ta' allarm bikrija fl-2012. Kienem 31 mewt fi tlet stati membri reġistrati bejn Ġunju tal-2013 u Ġunju tal-2014 ma ġi stabilit ehm, użu mediku kemm veterinarju kif ukoll tal-bnedmin. Is-sustanza regolata f'dan l-ewwel rapport jekk imsejħa MT45 illi rapport ta' ħaġi sottomess il-Komissjoni u l-Parlament fis-6 ta' Ottubru 2014. F'dal każ 28 mewt ġew reġistrati bejn Novembru 2013 u Lulju 2014 ma memx riżultat ta' użu mediku assolut fl-Unjoni. Iż-żewġ suntanzi mhumiex il-listjati taħt kontroll taħt il-Konvenzjoni Unika tal-Nazzjonijiet Uniti fuq drogi narkotiċi u taħt l-imsemmija Konvenzjoni fuq sustanzi psikotropiċi u bħalissa mhijiex taħt verifika u ma ġietx taħt verifika mill-ġnus mil mis-sistema tal-ġnus ma'uda u l-ebda verifika mi pjanata li hija kondizzjoni wkoll għal-regolamentar taħt l taħt is-sistema tal-Unjoni Ewropea. Peress li żewġ sustanzi qed juru li huma ta' periklu skont il-verifika tal-EMC GDA u fuq il-kondizjoniet biex jidaħlu eh, miżuri ta' kontrolli qed jiġu rispettani nissuġġerixxi li aħna nabbozzaw din id-deċiżjoni dwar daw is-sustanzi l-mistoqsija hija din għaliex qegħdin nagħmlu qegħdin naħdmu daqshekk sektar wara sena miż-żmien li fih aħna konna ħadna għan l-arfien ipprovat fuq l-impatt negattiv ta' dawk is-sustanzi. F'dan id-dawl aħna għandna niftakru li aħna edin naħdmu kol fuq sistema ġdida il-li tamela possibli għal proibizjoni temporani ġvir da sustanzi ikunu projbiti mis-suq malli jisir verifika tal-bidu dan ifisser illi dawn jiġu benja jiġu projbiti mis-suq iktar qabel mis-sena ta' verifika. Il-Parlament Ewropew adotta pożizzjoni fuq dak il-każ f'April 2013 imma l-Kunsill għadu qed jaħdem fuq dan bl-ebda riżultati allura eh, dinja talba issa tiegħi l-prezenza tal-Lussemburgu biex jħaffu il-xol fuq da' suġġett imma l-problema qed tikber aħna nafu iktar u iktar sustanzi qegħdin jiġu vvintati u hemm allura tkun iktar vittmi. Manna lebda mezzi iktar maġla fl-Ewropa dwar biex niverifika dawn is-sustanzi u ma nix naħlu iktar żmien. It-tieni rapport li nixtieq nippreżentalkom illum huwa rapport dwar abbozz tal-deċiżjoni tal-implementazzjoni għad-deċiżjoni fuq l-amfetamini għal miżuri ta' kontroll fajl numru 2013-21 verifika mill-Komitat ta' Xjentifika tal DDA jisar u ġi trasmess l komissjoni fil- 29 ta' novembru 2012. Is-sustanza ġiet indunajna eh, bid-sustanza eh, f'diversi stati membri u kien hemm 21 eh, mewt f'dawn l-istati membri. Kwistjoni ta' tossiċità u hemm provi ta' riskju ola meta tittieħed b'taħlita ma' sustanzi oħra ma ġi stabiliti jew mandunajna blebda użu mediku veterinarju jew uman fl-Unjoni bħal sustanzi oħra mhijiex taħt verifika taħt sistema tal-Nazzjonijiet Uniti. Allura aħna suppost għandna nkunu attivi biex fija din. Did deċiżjoni tuħu post id-deċiżjoni 129 tal-2013 il ħarġet mill-Ordi tal-Ġustizza fis-16 ta' April 2015 il-rezultat prinċipali tal-kas kien li l-Kunsill irrid jikkonsulta mal-Parlament qabel ma jadotta deċiżjoni biex jissottometti kull sustanza psikoattiva għal miżuri ta' kontroll fl-Unjoni illi jissir qed isir issa. L-effett li m'hemmx deċiżjonijiet ħadd inżamm sa kemm id-deċiżjoni toħroġ u tidħol fis-seħħ. Ix fid-dinja soluzzjoni sigura peress nissuġġerixxi li na, li napprovaw din il-deċiżjoni biex bekk trid tkun taħt kontroll. Grazzi ħafna. u nħares il-qudiem għall-approvazzjoni tagħkom ta' din id-deċiżjoni. Grazzi ħafna Kummissjoni u Kunsil tal-Kooperazzjoni. Grazzi. Thank you. Uh... ħafna u bissa wasal il-ħin għas-Sinjura Teresa Jimenez Becker il-Barrio. Grazzi ħafna. Signora President, mela fl-ewwel post nixtieq nirringrazzja lil kunsill u anka lil Kummissjoni Sorboni għall-importanza li tajtu f'dan ix-xogħol wara li smajt is-Sorboni ma naħsibx li għandi nisħaq iktar fuq kemm importanti li l-Parlament jinżamm eh, eh, aġġornat fuq l-identifikazzjoni ta' dawn is-psikotropiċi, daw id-drogi psikotropiċi. Is-sottomettejt rapport li jinkludu emendi għal proposta tal-Kunsil tal il-messaċu li daw id-drogi ġodda jridu jiġu suġġetti għal kontrolli mal-Unjoni Ewropea kollha għax dan ma jħallix li jkun hemm ostakli implementazzjoni u kooperazzjoni polizjeska u jipproteġi l-konsumaturi kontra riskju li jikkonsmaw sustanzi bħal dawn fl-ewwel rapport u qed nagħti dar rapport li ju għandu x'jaqsam mal mal mal-fajl 25 e, e, INBOME it-tieni wieħed huwa AA e akka seba' disa' tnej wieħed u t-tielet huwa MDPV. Qed tajt il-kellima fi tliet stati membri kien hemm erba' mwiet reġistrati relatati ma, ma l-ewwel wieħed. F'erba' stati membri kien hemm eh, avvelenar serju ħafna li jirriżulta mill-konsum ta' 34 każ ta' intossikazzjoni mortali. Daw l provi huma fl-idejn u da 22 stat membru u n-Norveġja notifikaw l-Aġenzija ta' Drogi fil-Europol identifikaw 25 każijiet tal-MBOME. Fil-kas ta' fil H2791 huwa diffiċli li inti titraċċa il-preżenza ta' din ta' dan imma skont rapport tal-konsumaturi l-effetti ta' dan l-axħa li semmejna u ma jixbħu għal kazijiet klassiċi ma drogi rilassanti unbad dwar l-MDPV u jiġbaħ il-effetti ta' amfetamina u kokaina ma' u miktar b'saħħithom u jdumu iżjed f'Settembru 2009 u fawissu kienem kważi 200 kas fatali. It-tini rapport għandu x'jaqsam malek sejjaħ 52 amino proper issa tossiċità ta' din ta' di sustanza tista' twassal biex għal problemi tal-qalb u ipotermja u trejit u sintimi oħra disa stati membri notifikaw u identifikaw din is-sustanza u rapporti ovvjament innotifikaw il-Europol issa dawn huma potenzjament sustanzi perikolużi għaċ ċittadini tagħna u nisħaq allura l-Kumitat kollu biex jappoġġja il-miżuri tal-Kunsill biex iwessaw il-kontroll e, e, għal dawn is-sustanzi. Id-data hija 17 ta' Settembru u l-vot ikun 22 ta' settembru hawnhekk u jsir fil-plenarja f'Ottubru. Jiena nixtieq nkun nuri kemm jina mħasba fuq is-sitwazzjoni mar-regolazzjoni dwar daw is-sustanzi psikotropiċi naħseb is-sur Boni jaqbel miegħi dwar dan. Aħna tkellimna fil-Polonja dwar dan imma aħna għandna bżonn sistema kontra drogi illi tkun tkun ta' b'daw il-prinċipji ta' mela possibli bl-istati membri jaħdmu fl-imkien biex bekk e, psikotropiċi ġodda jkunu projbiti iktar malajr u b'mod iktar effiċjenti. Nisħaq fuq il-Kunsil biex iħaffef dawn il-negozjati ma' l-istati membri li jistaw jiservu bħala bażi legali għal daw iżda strumenti mhux jina biss li qiegħda nitlob dan imma l-ċittadini tal-Ewropa x'aħna rridu li sustanzi perikoliżi ġodda jkunu projbiti fl-Unjoni Ewropea totalment u anka l-konsum tal-bniedem. Thank you. Now Grazie. Mem ħat iktar li jishtiqiħu sem fil-dibattitu. Il-Kommissjoni, il-Sur Siemens, il signora Siemens. Grazzi, President, eh, kollegi. Nishtiq nirringrazzja rapporter għal preparazzjoni eccellenti u anke għal abbozzi. Mandiġ ħafna xinżit hawnhekk minnaħat tal-grupp tijaj. Nixtieq nirringrazzjakom għal għax xogħol eċċellenti u niprow u nittama l nistgħu nikkooperaw bl-istess mod fil-futur. Grazzi. Nishtiq najt illi il-skadenza għall-emendija fi 17 ta' settembru fl-ofsinar. L-emendi jistaw jiġu konsiderati e kon neċessarju fil-Komitat Libe fit-22 ta' settembru u bad fil-plenarja fl-ewwel plenarja ta' ottubru mit 5 sa 8 ta' ottubru u ktar tart, mhux iktar mit tart mis-7 ta' ottubru. Il-Kummissjoni tixtieq tajt xi ħaġa? Le, grazzi ħafna. Mela issa se ngħaddu għal parti li għal punt li miss. Il-punt li miss fuq l-aġenda issa hija il-preżentazzjoni mis-sur Gabriel fuq ftejim ma' disa pajizi. Eh, l-onorevoli Gabriel se, se jiprezenta ftejmet ma' dawn il-pajizi ta' dawn il-disa pajizi. Issa jekk il ċittadini ta' dawn il pajizi jivvjaġġaw għal iktar minn disajn ġurnata. U il-ftehimi rigwarda il-deroga mill viza Il-Parlament Ewropew ġi informat mill-applikazzjoni provizorja ta' dawn il-ftehim. Senati il-mikrofonu l-Onorevoli um, Gabriel umbat li Shadows. Iva, Signora Gabriel. niskuza ruħi tal-li d-naqtar, taziz kollegi, jena l-lum għandi pjaċir nipresentalkom il-rapport li għandu xaqsam mal konklużjoni tal fejm ta' sanzjoni tal-viza ma' Dominican Republic, Granada, e, Trinidad, Tobago, e, l-Samoa, u koll il-Ara, um, il-Stati Uniti tal-Arab dawn e, din issa fil-lista pozittiva Eh, skont il-regolament 539 ta' sena li għaddit. Il-Komissjoni Ewropea għamlet diskussjonijiet bilaterali ma' dawn id-disa pajizi biex jaslu għal ftehim dal-eżenzjoni tal-viza li diġa huwa saħt applikazzjoni provizorja. U issa ħad tkun hemm deċiżjoni fuq il-sitwazzjoni permanenti ta' dan il ftejim u dawnek mux id nitkelmu fuq emendi, għawnek bidin bis, jew inkel, jew ħan adottaw, jew nirġetaw partijiet ta' rapporti li għati approvazzjoni tal-assembleja ta' għana dak li huwa il-konklużjoni ta' kull tajjim. Għalek li l-lien mill-aspet proċedurali tal-rapport din prezentazzjoni tal-raġunijiet jittini ċansilentukom il-argumenti. Ġifiri vadur mizjut minnaħa tal-eżenzjoni tal vita t-stajmi tal-eżenzjoni tal vita u minnaħa l ohra l-vol tal-Parlament Ewropew fil-konklużjoni ta' dan il ftajin L-ewel element, ġifiri vadur mizjut u maqsum li jina xtaqt eh, insemmi f'dan il-spiegazzjoni tijaj huwa li eh, il-lat simboliku kol tal-ftajim li ġan ifisser li aħna nkunu wasanna biex nwessaw ir-regoli ma l-Unjoni Ewropea dan id-disa pajjiżi ma wkoll mod tradizzjonali kif nistgħu identifikaw id-dialogu politiku, inkluż ukoll id dritti tal-bniedem u libertajiet fundamentali. Fil-każ tal-Emirati u il-pajjiżi tal-Stati Arabu Uniti Għadġa aħna għan ah, fuq la tekniku mal-Unjoni Ewropea fuq il-drittijiet tal-bniedem u fil kuntest dan dan il-kontest aħna ħajkonna okkażjoni addizzjonali biex ikonna dialogu politiku ma' dawn il-pajjiżi ATP fuq il-kustanijiet ma' mumma pereżempju l-tneħija tal-pina tal-mewt jew kustanijiet bejn għolenta bejn nisa u l-irġiel. Apparti jekk aħna dan ħajjiftaħ opportunitajiet ekonomiċi kemm għall-Unjoni kif ukoll għal pajjiżi terzi li u kemm għal jifoka fuq turistiċi, fuq turisti u l-influss turistiku iżda wkoll għal lat ta' intrizi u negozjanti importanti. Appartan barra minn hekk għandek l-assenza tal riskju ta' sikurtà l-Unjoni. Dan il-pajjiżi kollha ir-rata tal-applikazzjoni għal viza għal soġġorn qasir u ftit li xejn u dan diġà qed jonqos dan l-aħħar snin barra minnek għal Trinidad u Tobago, kważi nofs tal-bit tal-viza, eh, tolbu viza multipli, minħabba l-stejji minn ikunu laħu mal-pajizi mm, dan il-rigward. Issa, fuq il-ruol tal-parlament, hija xi ħaġa li hija importanti mhux biss għalina, issa kollegi kollha li huma membri tal-Komitat Libe. Dan ir-rapport jippermetti li aħna nagħmlu sensila ta' kummenti palmet ħafna drabi jina l-lum nishtiq nerġa' nagħti kumitat eh, li jkunu jistgħu jtuna tweġibiet li iktar sodisfaċenti għalina. L-ewwel net eh, nagħmel referenza l-obbligu tal-Kumitati li jinformaw mod regolari il komissjoni jinformaw mod regolari il-Parlament Ewropew fuq il-progress tan-negozjati u li jitkompli eh, il-segwitu tal-negozjati bilaterali u wkoll speċjalment fuq il-Kumitat nħallat. Eh, Jiena nixtieq tweġiba mingħata tal-Komitat fuq eh, kol għal dak li huwa mistoqsija bil-miktub li aħna minna fuq dawn iż-żewġ aspetti issa. Eh, f'dan ir-rapport hija jiena nisisti wkoll fuq l-importanza li wieħed iżomm żebajnejn mhux biss meta jkun hemm idħul fis-seħ tal dan il-ftehim skont il-kriterji l dak il-lan modifiku, ta' modifikazzjoni imma anki imma smont partikolari nifukaw fuq drittijiet tal-bniedem li huwa indispensabbli biex ikun hemm ugwaljanza ta' trattament bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jagħmlu distinzjoni bejn in-nazzjonalità u barra minn hekk xi ħaġa li għadar għalda ħafna jiena nixtieq nikkontenna l-prattika li hija li jisfirmaw jagħmlu fejn provizorju qabel approvazzjoni tal-Parlament Ewropew għaliex din il-prassi wassal biex xejjen il-prerogattiv tal-Assembleja tana u naħseb li importanti li aħna bejnietna ikonna prattika prassi differenta biex nidefinixu aħjar il-siġijiet ta' ċittadini. Jekk aħna nkunu assoċjati kif suppost fid negozjati jiena ċerta illi aħna nkunu nistgħu ndaħlu applikazzjonijiet ta' ftehim fil um, um, skadenzi iqsar mingħajr ma neħu l-marġni ta' manuvra tal-Parlament f'dan ir-rigward. Jiġifieri dan huwa punt illi jiena nixtieq nisaq ħafna fuqu. U biex nala nixti ningrazzja segretarjat u ningrazzja wkoll il-kollegi mod partikolari il-rapporters, shadow rapporters għala innuna tagħhom u e, għawnek nistanna il-diskors tijaj billi nappella biex intom tivvotaw favur biex nandataw mot e, imħaffef għal dan ir-rapport ta' ġita ċittadini tagħna kemm għall-Unjoni kif ukoll għal dawn il-pajjiżi semmejna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Issa nisema minn il-Shadows qabel ma nisimaw minn shadows il-Kummissjoni. <clears throat> Kunsill jew Kommissjoni. Il-Kommissjoni. Grazzi, President. Jina għadni kif wasalt. Għal daqstant ma nafx xinu jiġri, ma nafx għalet il Signora Gabriel. Pero rajt il-rapporti u dawk il-rapporti jina nil-qaħħom għax kienu pozittivi ħafna. U għal dastant aħna inħarsu l-qoddim għall-approvazzjoni tal-Parlament għal dawn il-derogi tal-viza. Naf li għamlet kumment fuq l-applikazzjoni provizorja mid-data tal-firma u fuq dan il-punt jgħan ixtiqnajt najt illi aħna segwejna l-preċedent illi użajna anki ma derogi oħrajn tal-viza li saru fl-2009. U li l-komitat informajni bitra minnant il-direttur ġenerali tal-tana f'Marzu ta' din is-sena u formajna l-Parlament li dawn il-ftejmiet jidħlu fisseħ mid-data tal-firma. Naf li ħaġa da xejn stramba illi il-Parlament mbagħad se prova ħaġa illi li diġa eh, daħlet fi seħ. Pero dan huwa preċedenti li diġa rajni qabel u nixtieq ngħid illi wara kollox dawn il-ftejmiet mhumiex kontroversjali u ma naħsibx illi hemm xejn illi għandha bżonn ta' iktar konsiderazzjoni. U anki il-Parlament wara kollox diġa approva illi l lista tiġi trasferita li dawn il pajizi meta wieħed is dawn l-affarijiet kollha naħseb illi l-approvazzjoni l-applikazzjoni provvizorja <clears throat> tal-firma memx għalfejn mandiċ toħlu aktar diffikultajiet. Nirringrazzja l-Signora Gabriel ta' dawn il-rapporti pozitivi ħafna u se nerġaw uh, derogi oħrajn tal-viza li aħna konna negozjajna fl-imkien, fl-istess grupp u l-nittamaw li ikunu l-esti iktar tard din is-sena. Grazzi. Il-presidenza ma tal-beċ il-kelm li titkellem forsi issa għaw shadows Eva. Il-sinjura Stevens. Grazie ħafna, President u kollegi. Jena u koll, nishti nirringrazzja l-rapporter dejjem iktar għal-ħidma taħħa. Dawn il-ftejmiet għandhom jiġu konsiderati biex eh, inħedġu n-nies jżommu kuntat ma' dawn il-pajjiżi u għandhom eh, għandhom jiprezentaw opportunitajiet u anki relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. L-effett għandu jkun iktar faċli għal ċittadini ta' dawn il-pajjiżi, speċjalment dawk li jiġu fl-Unjoni Ewropea biex ikunu jistaw jakwistaw viza ta' żmien qasir biex ikunu jistaw jivvjaġġaw mal-Unjoni Ewropea kollha. Naqblu ma' rapporter illi l-ebda waħda mill ftejmit provizori ma jirrappreżentaw riskju ta' sikurtà fil-Schengen eh, fuq dak li għandu xi ma' immigrazzjoni klandestina. Nittamaw illi Eh, fċerti ftejmiet nittamaw li dawn il-ftejmiet sej sejjajnu fil-ġdida kontra terrorizmu. Anki fuq kwestjonijiet ta' migranti drittijiet tal-bnidem u libertà ta' espressjoni. Unħares u dim biex eh, inkun nista nerġa naħdem ma'kom. U Signora Guillaume. Nisfidi d'arriver juste euh, à temps. Ehm, Grazzi di sessione ta' DJ Tessissa, Samma. insomma jina nishtiq nirringrazzja lil Marjanna l xogħol tagħha, l xogħol ta' sew għamna xogħol fil-fond, għamna riċerka tajba ħafna, importanti ħafna li wasletna għal il-kollaborazzjoni mal Shadow Reporters, e il suppost. Nina eh, nishtiq nappoġġa dan l-approċ e kif eh, wasbetna dan il-rapport sieħ li għandna fuq xi elementi per partikolari mal-għal mal-nar l-ewwel Donu ma interessanti dawn il-punti kif eh, Sinjora Stevens ukoll indikat. Eh, jien nixtieq nsemmi wkoll li dan it-tip ta' ftehim id ija temmek biex foka fuq kwistjoni ta' mobilità ta' xaqliq u kwistjonijiet ta' tisħi ekonomiku wkoll importanti daw ukoll mill-lat umanitarju biex nkunu nistgħu nibnu ċertu u ukoll fuq livell kulturali wkoll xjentifiċi u biex eh, nkunu nistgħu nsaħħu l-kuntatt tagħna poplu ta' dawn il-pajjiżi importanti u kol il-Parlament Ewropew kun jista' segwi um, l-andament ta' dan ir-rapporti u dan il-ftemiet. Għax aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk meta dawn jiġu mfassla, imma mbagħad mhux neċessarjament se jkollna informazzjoni ġurnata tax qed jiġri u importanti di. Bar iktar minn iktar minn hekk, speċjalment di ħaġa li aħna ħafna drabjednija. jednija. Minħabba li l-approvazzjoni tal-Parlament dejjem dejjem isir meta ikun hemm l-ewwel stejin provizorju mal-pajjiżi. Mhux mhix ħaġa sodisfaċenti għalina. Aħna rridu nix naħdmu fuq għadi u li jkun aktar informazzjoni tul il-proċess. Jien nixtieq li wkoll nifoka fuq li jkollna mekkaniżmu ta' reċiproċità. Jiena ma jiena nistax inkludi ġifieri li ah, pożittiv ir-rapport minn ma ngħid illi jekk hemm dawn l-elementi li juru illi l-Emirati u l-Istati Arab Uniti u eh, xorta waħda għadin ftit il-bot biex ma ngħidx eh, kollox fuq id-drittijiet eh, biex ma ngħidix kif fil-verità fuq drittijiet tal-bniedem, speċjalment dak li ma drittijiet bejn id-differenzi bejn in-nisa u l-irġiel Allora dawn il-tasew iridu nifukaw ħafna fuqhom. Jiena nappoġġa ġifieri l-direzzjoni li qbadna, imma xorta waħda pjuttost frustrata bil-mod kif dawn il-ftemi ġew konklużi. Yes, I would like to ask. Grazie. Sur, Signora Gabriel, tixti t-rispondi? Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais... Grazzi Iva, jena nishtiq ringrazzja rapport xadu rapporters kif ukoll il-kollega tana Stevenson għal-kommenti tagħhom, nishtiq ngrazzja wkoll il-Kommissjoni tal l-idea fuq fuq fuq li tawna ta' tweġibiet għal xirit ngħid tal-darba ma kontx naf li kien hemm preċedent fuq il-din tip ta' prassi ta' ftemiet permanenti u durabli u allura li eh, nixtieq insomma dak ukoll għalnik qalet il-xadu rapport kienu għil-jom li aħna rridu nkunu informati aħjar. Il-Parlament eh, għad mux qed hemmhekk biex ixekkel Eh, eh, anzi, eh, ħanna nistaw naħdmu fil imkien fiskadenzi osra mill-aktar fis għax ħanna nafu l-kol kam importanti u dawn il-ftajim ma fl-ħar mill-ħar rridu kun nistaw insegu il-nispettaw il-trattati illi aħna nġinċivu informazzjoni li għandu jina tal-lina u jina nishti u kol nġbet attenzjoni għal-fat li aħna nishti u informazzjoni addizjonali fuq il-pajizi oħrajn li ġiġi trasferiti għalli xjina fil-prezentazzjoni tiegħi hemm tatax li ġew trasferiti u Eh, per esempio, fuq il-Kolombja, per esempio, aħna ma rridux nistabu fl-istess situazzjoni pal ma kellna f'dan id-disa pajjiżi li bħalissa qegħdin diskutu diskutuhom. Jiġifieri għal darb'oħra ningrazzja l-kollegi tax-xogħol tagħhom u anke l-Kummissjoni tal-Kooperazzjoni li rawna u aħna qed nistennew għal din informazzjoni aġġornata iktar mod regolari, konsistenti, għandha diġà bażi tajba l-kooperazzjoni li l-must permetti dal-komplu nibnu fuq dan id-dossier. Grazzi. Grazzi, kollegi nishti ninformakom li skadenza l-emendi i għal 21 ta' settembru fl-ofsinar. U mux, u sejġu ammessi bis eh, emendi ta' proċedura. Grazie. Kollegi, issa nitkemmu fuq il paket tal-viza. Nibdew bil-kodiċi viza, mbagħad wara iskambju ta' opinjonijiet inkomplu bil-viza Turing, sur Lopez Aguilar. Grazie, President. Mixien tajjeb bil- organizzazzjoni tal-ħin li ħaġa rara fil-Kumitat Libe wasalt fil-ħin biex nippreżenta dan la bozz ta' rapport. Dan huwa fuq il-kodiċi viza rikast. Inna naħdmu fuq dan il-rikast xiftit xur u anki analizzajna il-viza touring se jkun hemm prezentazzjoni warrof sinar. U dana dana nsemmu il-pakket tal-viza. Nishtiq nirringrazzja s-segretarjat tal-ħidma tiegħu eċċellenti u u nishtiq nirringrazzja anke l-Tanja Fajon tal-grupp tiegħi. Illi wkoll ħadmet fuq il-file Però nixtieq nippreżenta rapport l għonnet dan huwa riżultat ta' ħidma pjuttost intensiva. Aħna provajna ninkludu l-input ta' shadows u l-emendi tal-kollegi. Għanna u koll dokumenta ħidma u organizzajna u koll smiħ biex nispiegaw xinu ma' kriteri li ġewżati fil-komitat kellna xi laqat settorjali mal-NGOs, partit interessati, gruppi ta' interess, naturalment e, interessati u kellhom anki l-opportunità li jitkellmu ma' professori speċjalizzati, persuni importanti fl-Unjoni Ewropea u akademiċi oħrajn biex ikunu jistgħu janalizzaw l-impatt tal-leġislazzjoni fuq il-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Din hija leġislazzjoni tal-komunità applikata minnaħa tal-Istati membru u mill-konsulati barra mill-Unjoni Ewropea. U rajna illi imħabba dan il-fattur kien importanti li naħolqu missjonijiet fact-finding konsulati differenti biex nkun nistgħu naraw kif taħdem is-sistema tal-viża tal-Unjoni Ewropea fil-prassi biex nkun nistgħu nejnu il-preparazzjoni ta' rapport u il-dokumenta ħidma. Indiġa tkellimt fuq u da, u nishtiq najt illi fil-dokument għadna illi l approċu aċċettabli u il-ħruġ ta' dawn id-dokumenti u aktar faċli mm, billi bil-fat li il-noqqasijiet ġew individwati minn qabel. U u anki eh, l-iskambju bejn dawn il-persuni fl-Unjoni Ewropea u komplement tad-dinja li huma interdipendenti u nħossu li huwa importanti ħafna inżommu l l-iktar standard oli possibbli meta niġu mbagħad fuq l-ordni pubblika, sikurtà u migrazzjoni. Però huwa importanti wkoll niżguraw illi aħna qegħdin eh, nifaċilitaw il-flus leġittimu ta' persuni. Għal daqstant eh, illi wieħed jifaċilita l-viża hija azzjoni leġittima biex il-proċedura timxi minar problemi. U għal dini raġuni aħna enħossu illi l-persuni memx għalfejn ikunu prezenti propju meta japplikaw għal viza. Em eh, lista ta' eh, dokumenti biex ikunu jistaw jibatu l-viza biex inżidu ċertessa legali aħna tlabna anki periodu eqsar u rridu anki nibdew bi proċeduri Fuq is-sikurezza nixtieq nitkellem b'mod ċar. Il-faċilitazzjoni tal-viża ma tfissirx li aħna nifaċilitaw il-kriterji ta' sikurezza. ħafna drabi għanna proċeduri pjuttost lungu twal u u attualment edin iċeklu il-ħruġ tal-viza u ma nistawx najdu illi għawnek għaw xie elementi li għet e, iwaqaf s-sikurta. Aħna ħarisna najd proċedura tal-ħruġ, e, ċoħ il-fazi ta' applikazzjoni u tal-ħruġ tal-viza. Din ħaġa importanti li zommu għaf moħna. U issa nishtiq nikkommenta fuq xieħut mill-emendi li prezentajt stess. U li provajt anki eh, naqat fl-imkien ma' emendi oħra. L-ewwel net l-emenda wieħed u tnejn biex namlu aġġornament tal-proċedura biex jagħmel sens li konna fajl elettroniku li jistaw jiġu mimlijin dawn b'mod digitali minnajr ma ikunem hemm bżonn li wieħed jiktibhom manualment. Il-konsolati għandu jkollhom il-possibilità li dawn il-files joħorġuhom. Mbagħad l-artikolu 6a fuq l-iskadenzi. Għanna e, hemm bżonn ta' bidla hawnhekk minn sitt xhur għandna għanna nersqu lejn disa' xhur għaliex hemm min jippjana vjaġġi minn qabel u u iktar u erħas li wieħed jiexti l-biljett minn qabel. U għal din raġuni hemm ġustifikazzjoni għal biex imbidlu dan il-perjodu. U bat anki l-viża għal tul għanna bżon ta' iktar. U dan e, sejjajn kemm l-applikanti kif ukoll anki konsolati illi għom il-viżi. U hemm bżonn e, għal daqsnat nestendu l-użu tal-VIS, il-sistema ta' informazzjoni tal-viza. Jina favur li noħolqu e, viza mm, għal iktar minn tul wieħed għal dawk il-vjaġġaturi bona fide u d-definizjoni tista' tkun persuna li użat żewġ viżi f'sena u nofs e, fis-sena u nofs li għaddew b'mod xira. U anki nixtieq nitkellem fuq ħaġa sensittiva, ħaġa speċifika, ċoħe il viza il vizi umanitari. Il din il-possibilità miex bizzejiet biex tisodisfa l-eżodu ta' persuni li qed jitolbu l-azil u rifuġati. Hija sempliċement alternativa oħra u naħseb illi eh, hemm bżonn nikkonsidraw jekk iridux natu aċċess sguru legali għal-viza Schengen għal persuni li ġejjin minn zoni ta' gwerra u ta' konflitt. Din hija alternativa li rridu naħsbu fuq sew u għandha tkun għandu uh, jkollha bażi legali u ħaġa importanti li l-kumitat tagħna din il-ħaġa jimbutta meta wieħed is il- l-eżodu ta' massa illi qed iseħħ dan il-ġranet. Dan huwa wieħed mill-kriteri illi rridu nużaw bħala koleġislaturi u issa rridu nibdew naħsbu minn issa għal din l-alternativa ta' viza umanitarja. Aħna bħala koleġislaturi rridu eh, nibdew nirriflettu biex ikun hemm l-alternativa għal aċċess legali lejn l-Ewropa għal dawn in-nies li qegħdin jaħarbu minn posti, postijiet ta' gwerra, fejn hemm gwerra. U għal din ir-raġuni il-ħamis li għadda il-Parlament adotta riżoluzzjoni importanti ħafna fuq il-kriżi ta' rifuġati. Hemm għal daqstant talba espliċita biex il-kodiċ tal-viża jiġi amendat biex ninkludu anki din l-alternativa ta' e, viza umanitarja. U nittama li din l-idea l-motiva tista' tkun realtà. U nittama u koll li l-komitat tagħna jista' jieħu l-passi li hemm bżonn biex e, jieħu l-passi għal biex dan ikun possibbli. De los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea. Importanti għawnek nifokaw kol kif eh, nitrattaw membri tal-familja xafna drabi dawn ikonu jġidu jżuru il-raba fil unjoni Ewropea u kolom zon viza per eżempju. Inna net li jġidu jaraw it-tfal tagħhom jew per eżempju tfal żgħar li jridu jżuru il nizuri tagħhom li jkunu divorċjati jgħixu fil unjoni Ewropea, ġifieri din il viza tal-unifikazzjoni tal-familja importanti ħafna. Għalix posta drabi dawn applikazzjonijiet jiġu rifjutati imma minnaj applikazzjonijiet bizzejiet u direttiva tal-2004 38 fuq il-moviment ħieles jagħti il-membri tal-familja ta' l eh, terzi u anki dawk li qegħdin jgħixu legalment l-Unjoni Ewropea dritt illi jieħduh iżda din id-direttiva l-mod kif qed tiġi applikat Issa applikata direttiva ma mhux qed tiġi applikata mod trasparenti. U ma nix dawn ir-rifjuti li huma ġustifikati ħafna drabi, hemm handbook illi mhumiex inkluż fil-kodiċi illi jintuża. Ġifieri hemm ċertu lokal diskrezzjoni jew kellha l-lat arbitrarju meta l-konsulati japplikawha. U jkolli ngħid li implementazzjoni eh, naqra eh, ġibu laħaq. U allura irna rridu illi insaħħu ċertu dispożizzjonijiet mhux biss qed naħseb fuq il kif għandna ikonna aċċess għal network tal konsulati minn ma jħallsu l miżati iżda li l-vizas huma rifjutati jridu jidnataw spjegazzjoni ġustifikata li biex applikanti kun jafu esattament li għaliex l-applikazzjoni tal-viza tagħhom ġiet rifjutata. Artiklu 18. Għalek għanna sistema ta' pelli u il-menti. U dan importanti ħafna li norbtu din il-ħagġa biex natu din id-dera, nsaxħu din id-dera ta' natu l-Unjoni Ewropea, l-pajizi li mu ma' mill-Unjoni Ewropea. Nasa li l-website eh, relevanti jirrit ikun miktub almenu ħames lingwi tal-ġnus maquda. Issa fuq il-kumpaniji esterni illi ġest l-applikazzjonijiet. Dawn jissejħu External Service Providers, providers fornituri ta' servizzi esterni, ġibri l-ideja ta' outsourcing li din is-servizzi jiġu minn barra. Nija għaxħad interessanti ħafna, jenni nifhem li minħabba l-ispejjeż hemm dan l-outsourcing iżda ma naħsibx li dan li jkunu regolari u għana eh, ma nistax nabdu nejdu li diġa normali, jina marbut ma' privatezza u informazzjoni rilevanti pubblikament ukoll. E, aħna rridu naraw illi dawn l-external service providers jiġu evalwati sew mill-Kommissjoni Ewropea. Għanna bżonn nsaħħu dispożizzjoni rilevanti f'dan ir-rigward. Issa fuq il-reprezentanza mandatorja. fisem pajis membru terz, meta ma jkunx hemm konsulat għal pajis li l-applikant jiġi iżur, naħseb irid ikun artiklu ġdid fuq ix-Schengen, fuq iċ-ċentri ta' Schengen u biex insaħħu kooperazzjoni tal-konsulati bejn l-istati membri sabiex ikun jistgħu nikfu dan il-lan. Naxu fejn għodu daħlu sistemi intersezzjonali u ġlidiet intersezzjonali fuq il- kodiċi tal-viza, jizabana biex ma' Kommissjoni Ewropea li trid illi kolla atti delegati ex post biex fassalla nessi għal kodiċi tal-viza, għalix ina nħoss li din l ewlenija u li dan għandu nħallu fidejn il kolleġizlaturi ma nniex dan nitrataħ permess ta' delegati. kollox għalissa. Rrit ovvjament ngħid li dan ċaqsam ukoll mal-viżas ta' touring u wkoll bħalma qal ir-rapporter relevanti. Nista' nitkellem fuq dawn kif dawn is-snejn jorbtu wieħed ma' ieħor meta jkollna il-dibattitu relevanti tal il qudiem Grazzi. Issa għandu għal dibattitu ta' shadows u membri oħrajn xaħat, ħadd, Becker. Grazzi. Nixtieq ngħid li tassew jiena kuntent li nara l-Agilar fost nhar darb'oħra. Ningrazzja kulħadd għall-kooperazzjoni tagħhom far rapport kien hemm il-punti interessanti ferm li tqajmu. hemm tut li ħafna. Dan l-għan li saħħu turizmu fl-Ewropa huwa importanti dan ir-rigward. Mem ebda reġun fid-dinja li għandha daqshekk x'toffri daqs kemm l-Ewropa li toħloq daqshekk xogħol daqs l-Ewropa, daqshekk attività daqs it-turiżmu fl-Ewropa. U dan qed iżomuh permezz ta' dan ir-rapport u ħirġa tajba ħafna. Hemm xi punti però li għandna nsemmu l għennet eh, eh, suspect positive ferm bħalma semma kollega Abel. Jiġifieri flessibilità estiza tal-external ehm, service providers. Għaxi li ħafna opportunitajiet Per eżempju, tifranka l-nies li qogħdu jivvjaġġaw xi 500 km għal xejn. Naqbel li l-responsabilità għandu jkun f'idejn il-konsulati u li ma jistax naqdrom l-outsourcing ta' kollox fuq l-internet hija xi tajba ħafna ċertu eh, kommenti fil-rapport dwar dan anki fuq il-ċentru tal-viżas ta' Schengen hija xi tajba ħafna. nkun qatat taħdmu fuq għalik verament għanna k-dina nisan immaġina u di ikonna assigurazzjoni għas-saħħa meta wieħed jivvjaġġa. Ifhem xi ħadd jittajjellek qed jgħid li kulħadd għandu credit card, ġifiri jkollu din assigurazzjoni ma le nasibxu nasibx idhir xi t legali. legali Barra minn hekk il-konsulati ikunu jistaw jiggarantixxu appuntamenti minnu fih. Ma dan mhux skont il-prassi u jiena marriċ illi naqdu il-konsolati wisq. Hemm ħafna xar closes illi jridu jsiru mej jew xud fuq il-viza soġġorn qasir. Nistat għet għal 15 jum. Fid-daw ta' situazzjoni attwali fl-Ewropa u s-sistema ta' migrazzjoni, ma nafx eżattament kif se taħdem din. Fuq il-kwistjoni tal vizas umanitarji, Nixi nisħaq fuq il fatti li aħna fl L-esti li n nindiskutuha. Iżda Imma di il-presposizjonijiet u rekwiziti kollha tal-viża żewlenin għal soġġorn ewlieni diġà huwa kopert Imma l-ideja jista' jekk xil issa il-koġġ dal-viza u x il-post fejna għan nsemmu dan fil-verżjoni emendata jibin skelmu fuq kusen rizembi tal-azil, ma naħsibx jien. Nitkellmu fuq il-kompetenzi u regoli komuni il-tabelli ta' distribuzzjoni fost il- prefis person t-fiċu l-azil, il resessimizzazzjoni il-resettlement imma dawk kollha għandhom jiġu trattati jista' Ma ħax li dawn il-kwistjonijiet għandhom jissemmew hawnhekk, iżda għan nifhem għalfejn qegħdin jissemmew minħabba il-klima partikolari attuali tagħna. Nistaw, ovvjament, Eh, li nerġaw diskutu dan il-punti f'dan il-rapport, jek fil-ġemat li ġejjin, pero. Mela, ħadd iktar ma kompli ma dak li qed jintqal? Għalli mela, nerġaw nagħdu għall-Kummissjoni. Kommissjoni Ewropea fidejk. Grazzi. Grazzi li rapporter tal evaluazzjoni pozittiva tal-proposta tal-Kommissjoni li Kif fil arrija spiegattiva hija biex naraw li vjaġġaturi leġittimi kol jivvjaġġaw mod sikur, iżda biex niġġustifikaw ukoll saħħu il- l legali għal passati membri non konsulati, ma fl-istess ħin li nżommu kol livello li ta' sa' biex ma jkunx hemm migrazzjoni irregolari. Il-Kommissjoni wkoll żidet għandna oħra proposta li jkun hemm li nġeneraw it-kabir ekonomiku l-Unjoni Ewropea. fuq il-possibilità ta' applikazzjonijiet online. Il-Komissjoni taqbel bisieħ mar razzjonal marġinament mar razzjonament biex jiffaċilitaw li napplikaw dawn il-qarijiet. Iżda importanti li ndistingwixxu bejn li nimlew din il-formula u li nimlew l-applikazzjoni fuq l-internet. Il-formula hija possibbli tagħmilha f'ħafna postijiet, li tramiex possibbli għal raġunijiet tekniċi minn anki fost ħabba l-fat li il-dokument ta' vjaġġar tal-persuna li huwa marbut mal-viża jiġi sottomess mbagħad jirġa' tal lura. F'xi pajjiżi barra minn hekk fejn il-konnessjoni tal-internet ma tantx ma jkun tajjeb jew ma jintlaħaq ma m'hemmx ma jdisix, dak il-każ tuża il-dokumenti forma ta' karta. Fuq dawn l-adbem mis-sibital dawn il- persuni vjaġġaturi regolari ħaġa li tassew aħna kontenti tal-distinzjoni li bdin tal kategorija bejdaw u l-applikanti bona fida li qed japplikaw l-ewwel darba għal menta u li ewlieni tal-proposta tagħna għaliex billi nagħtu dawn il-konsulati jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq l-applikazzjonijiet tal-ewwel darba. Aħna nilqgħu l-fatt li r-rapporter jiqa' l-approċċ u irrit e irrit jiddefinixi kategoriji mod iktar flessibli e, minħabba li jkun iktar effettiv u dinja kustja li fejn irridu nsibu e, kompromess kemm jista' jkun. Issa fuq il-viża l elementi speċifiċi li jispeċifikaw bħal sir internazzjonali bħal mill-kriterja dawk li huma l-obbligi internazzjonali jipprovdu għall-għażla tal-vizas ma' validità territorjali li persuni li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali, il komissjoni esprima l-idea tiegħu fuq dan, il komissjoni twizen lan u koll, saboġa lan, għaliex eh, u importanti minħabba fid-dawl ta' situazzjoni koll traġika li għadej minna palissa. Iżda ħassru il-kodiċi tal-viża ma mhux neċessarjament huwa l E, l'iktar l biex e, nittrattaw din il-kwistjoni, imma f'ferta ħran, per d-dritti direttiva tal-risettilizzazzjoni li forsi jista' jilqot mod iktar effettiv u f'waqtu għal għallaw il-persuni li tifittxu l-azilu jqisu wkoll l-adozzjoni tal-pakket tal-viża e, jieħu naqra ħin biex is-sitwazzjoni attwali jrid jiġi interessat mod indi urġenti u b'dan il rigward il-Kummissjoni l kuntest tal-Aġenda Ewropea fuq migrazzjoni ppreżentata ta' proposti f'dan il-qasam u anke l-ġimgħa l-oħra u anke r-resettlement mal kummissjoni ħassew li tkun eh, mod iktar xira biex indirizzaw is-sitwazzjoni għaliex il kummissjoni jikkomanda stabiliment ta' skema tal-risistemizzazzjoni għal 20.000 persuni din tal-ewwel darba. Eh, dan l-ammont iġġażdiet għaliex is-sati membri mafrew li li daħlu jisistemi daw iktar nis. U e, allura u kol hemm ċertu ġezzjonijiet ta' missjonieri ta' membri jridu jieħdu fuq livell ta' UNHCR, ġifieri proċedura kompletament differenti għal validità limitata territorjali li hemm semmija fil-dokument. Issa fuq il-External Service provider il-Kommissjoni taqbel mal-rapporter li fil benefici tal-outsourcing daw l-applikanti immod partikolari pajjiżi kbar fejn il-preżenza tal-konsulati u metatu huwa veru l-miżati jridu eh, jitħallsu iżda mhux xorta tiġi kien qas u tifranka ħjar iktar mill-li kiku kif toqgħod tivvjaġġa xi baxat oħra biex applika l-viża. Imma aħna qegħdin nfittxu wkoll eh, l kommissjoni li saħħu dawn l exterior tal service providers U deċa minna xie progress dan il-rigward, nixib nisħaq li dawn l excellent Service Providers u ma intorazzati biss illi jirċifu l-applikazzjoni tal-viza u jitrasmittu li konsulati ċifiri għatma jihdu deċizjoni fuq jekk il-viza hija maħruġa jew l di importanti ħafna. Implementazzjoni tal-artikli fuq il-External Service Providers huma fos daw fili ħajkunu koferti iżda L-evalwazzjoni għadha għaddeja marbuta ma' din is-sistema ta' informazzjoni u għallek il-Kummissjoni għadha ma' proponi biex emendi fuq dan l-artikoli u artikoli oħrajn. Fuq il-kooperazzjoni fost l-Istati membri, il-Kommissjoni tilqa ħafna il-poxxa rapporter dan il-proposti għal-prezentazzjoni mandatorja fuq iktar detal il-modalitajiet speċifiċi, kollokazzjoni, jew ta' intervisti propjament. E, aħna nappoġġaw li jkunem li jkunem e, dan it ta' kooperazzjoni imma skont ċerti dispożizzjonijiet fil-kodiċi tal-viża ħassu li approċċ iktar flessibbli ikun l-aħjar wieħed għallu dan ifisser li qaffas irid jingħata għall-istati membri biex jikkooperaw u biex jiddeċidu x'inhi l-iktar kooperazzjoni kooperazzjoni li hija skont iċ-ċirkustanzi li ħalina huwa differenti ħafna minn post għall-ieħor. Allura, importanti li jkollna dan approċċ flessibbli kif u jiena nfakkar li dispożizzjonijiet attwali mar rapport li proponew introduċu ma waslux għal riżultati jintizi li dixtaw. Ġvera l għadin niproponu eh, bittri oħra eh, fil proposta l-Kommissjoni sa' tnejn permessu li malaj malaj fuq l-amendi li ma marbuti ma' tneħija ta' l-annessi operattivi u l-adozzjoni tagħhom bħala ta' implementazzjoni Il-rapporter jixtieq illi jżommhom u jemendaw l-atti delegati tal-passat il-Komissjoni ħarset lejn dan il-kontenut tal-annessi u ma biz operattivi u huma konformi bisħieħ ma l-atti minħabba l-implementazzjoni uniformi u jgħandhom xaqsmu ma l-applikazzjoni pratika ta' dispożizzjonijiet tal-regolament minn per fuq kif nimlew il-visa stickers dan ma biss marbuta ma' aspetti li ma ħassux li għandhom ikunu fil- fil-koġ tal-viza u jgħat l istessi tal-Hamburg u nħossu l-istess tip ta' dispozizjoniet għandhom japplikaw hawnhekk. Mela dawn huma xħut mill-reazzjonijiet tagħna u ringrazzjakom ankoll il-żiem li l-ukoll li kull min ikkontribwixxi għal dawn il-proposta grazzi tassew. Jiena nixtieq li <clears throat> ningrazzja il-presidenza għal ġindu l-presidenza skużawni un tolbom il-relazzjoni. Grazzi, signori, grazie tal-li tajtuni il-kelma. Mm, aħna nil-għaw il-prezenz dak għallu il-komissjoni u anki il rapport ta' sur Agijar Importanti nisibu bilanz bejn it-kabir ekonomiku u ekonno il-ċirkolazzjoni ħiles kif ukoll il-sikurtà ta' ċittadini fl-Unjoni. Aħna għadin baċu li konna dibattitu ta' tip politiku fil konsil ta' ġeħġe f'Ottubru biex bekk nkun nistgħu nħaffu il-xogħol fil-grupp ta' ħidma. Grazzi ta' sew. Grazzi il-rapporter ġenerali, ix fiati taqsira sur Aguilar le grazzi Struttiva espressata por nostro collega Kien fil osor ħafna napprezza l-approċ kostruttiv ħafna minna ta' Sur De Bakker u l-prezentazzjoni tal-PPE u ovvjament smajċ kadhom xjajdu l-Komissjoni u l-Konsil u dwar dan, brabta ma dan nixtieq ngħid u għalli bħala rapporter jiena qed nippjana illi nixpruna il-flessibilità meta niġu għal kwistjonijiet ta' ħruġ ta' vizas mingħajr ma nfixklu is-sigurtà pubblika imma rridu nkunu żguri wkoll illi nixprunaw iċ-ċertezza legali u għal din ir-raġuni irrid li jkollna ġustifikazzjoni il-motivazzjoni ta' meta jkun hemm każijiet ta' ta' riġetta ta' nuqqas ta' viża f'dak għandu x'aqsam mal-familja aħna rridu noħolqu bilanċ u nispera din xi ħaġa li jkun fatturat u jiddaħħal fid-diskussjoni li jkollna. Grazzi għal dat diskussjoni nixtieq ninformakom li l-iskadenza l-amendi huwa il-25 ta' settembru sa' nofsinhar. Eżis kollegi, issa ħna ħammorru fuq il-kwistjoni ta' Turing Visa. Ħanati minnu fih il-kelma li rapporter tagħna sur Ordova. Kjoġbok. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna President. Il-rapport tal-ġiqet jiġi prezentat il-lum sostanzjalment jibdel il-pozizjoni tal-Kommissjoni jina deċidejt li nibda, nibda l-approċ fid-dawl ta' diskussjoni li aħna kellna reċentement u anka fid-dawl fid ta' Istanbul. Dik kwistjoni tal-viza, l ekim mseħa touring visa, ġiet proposta bħala innovazzjoni, ħaġa ġdida u kienet biex teġġenera Imma l-Kommissjoni ma kienieċ edha f'każ illi tamlinna din id-demonstrazzjoni. Fil-realtà aħna rridna li namlu kreazzjoni ġdida fejn ma kienx preċedenza għalija għaliex ma rridu ma ridniex li konno li min għandu l-viza jkun jist iġiet idur xi 20 pajjiż li ma jgħix fihom għal ħafna xhur mingħajr ma jkun jaf ċert fejn sejjer u jekk jistax imur dak il-pajjiżi. Jaħna sissa ma kenniex ebda, ma morniex lura bdi tal-viża. Minna l-oħra li aħna rajna li kien hemm ċertu għamens ta' nuqqas ta' lakuni fis-sistema. U allura rridu noqogħdu attenti. Jekk li irridu nfukaw fuq il-impatt turistiku u ekonomiku, Eh, mux id-nejt li mux il-kas, u ma nix nispiega ruħi. Il-turizmu huwa l-iktar sejjes fuq il-turizmu bejla l-Ewropa, per esempio Franza ħa. 80% tal kważi 48 miljon tal-persuni li zaru l-Franza kienu Ewropej. Xie eh, 6,000 kienu, 6,000 kienu eh, Amerikani, Umba taħrajna, jek ħana fukaw fuq il-turizmu internazjonali li zdiet din is-sena mela 15 miljun 582 miljon raw Franza pala liktar post li iridu jizuru, l suppoza ma jitla l-744 miljon Dan juri ġifiri li turizmu u jom meħedġed u mqanqal minn eh, turizmu intra-Ewropew. U dan ifisser li turisti, jekk turisti Ewropej mhux se din it-torta muħħaġuwa mill-li jġu minnħabba il-problema tal-viza illi qegħdin jingħataw minn ħata l-istati membri jiffaċilitawlhom pereżempju l-viża ta' 48 sija ta' ġo Franza u t-tielet element in-natura tip tal-viża mux la, la, la ma jħedġeċ u laqas ma jskoraġiċi il-personi li jiġu għam elementi uħrajn li għan voluti. Ġibġa l-argument ta' turismu u l-kompetizzjoni li jem fil-viza internazzjonali illi joffri libertà ta' ċirkolazzjoni fi spazju Schengen minnajr ma jkun sem possibilità ta' kontroll, minnajr ma possibilità ta' li inti segwijom, mux argument, possibli. Għan possibli? għalli turist fil-prattika illi jiġi tifika l-itinerarju tijaw jew dokumenti li ma tistax tikkontestom. U allura ma tistax inti tagħtihom dan il-permess jekk inti ma tistax ikollok garanzija. Allura dan il-dawl jiena ngħidilkom li dan ħajfalli din l-idea ta' din it-tip ta' viża. Però I naħseb li dan huwa ġustifikat eh, f'ċertu prassi, per esempio l-artisti u atleti ta' livell li ovvjament, naturalment, jekk il-persuni kollox taqsam ma' żjara. Ovvjament il-lat turistiku u artistiku jrid ġustifikat. Ġifieri jitikun skont il-każ u jrid ikun fil-kontest tiegħu u ma jistax ikun hemm lat għal abbuż jew frodi biex jingħata. Dan idu jridu nagħtu biżejjed sekurtà liċ-ċittadini li minn ġej fil-pajjiż ikun qiegħed hemmhekk għal raġunijiet turistiċi Verita. Aħna tlabna li sati membri kompetenti jkunu l-ewwel pajjiż ta' tħol. Jekk dawn ma, dawn ma jistawx ma li jindlu jmorru pajis ġirien, jinti tista, per eżempju, tagħti viża lil dan istat bi jekk dan ħajinżel f'istat A imma ħajmur direttament għal stat B. Jadem jemel iktar sens li l-autorità kompetenti jkun dak fejn e, min jagħmel il-talba jkun iktar ħajdum biex jagħmel attività professjonali tiegħu u fejn l-iktar ħajdum li ma pajjiż ħajdum l-iktar fih. Fuq it-talba ta' ġustifikazzjoni aħna rridu li nkopru kull tip ta' profil permezz kategoriji Jiena nipproponi li mitaw dan il-viża ċertu kategoriji speċifiċi illi eh, din hemmhekk għal raġunijiet professjonali. Unna dotta skont il Ġviri li l-in me dokumenti tas-soltu li hemm bżonn taħt il-viża kawt ġviri eh, li ġifieri dam mustajdu mittar minn tmem jum, per eżempju, u l-dokumenti oħrajn nżobba b'dan ir-rigward, aħna rridu ukoll li jkun hemm eh, ma stess li jkun hemm stqarrija minn organizzazzjoni li qed jorganizza l-vjaġġ biex jara għal-għalix, itinerarju, kem ħajdum, eh, per esempio kem eh, eh, saġun sportif, kem ħajdum, min u jgħat għet jgħat emmek għall-għanijiet artistiċi l-artistu per esempio u min jgħat miaw, min huma u l-istess informazzjoni dwarhom Barra minn hekk, tukun ikun jintjati garanzija u jagħti għates eh, sqarrija ta' konferma. Barra minn hekk irid ikun hemm ta' ħidma, irid ta' xogħol u irid ikun hemm eh, assigurazzjoni għal kasta ta' ta' Mart u mbagħad eh, il-permessi tal-autorizzazzjoni tal-xogħol fejn il-persuna li tamel il talba ħatmu li f'dak il-pajjiż u kemm ħaddum fil-spazju ta' Schengen li tiġustifika wkoll kol garanzija supplementari għal viża ta' qasir żmien. Konsultazzjoni ma' stati membri oħrajn, din il-viża għal vjaġġar ħajkun partikolari għax permetti ċirkolazzjoni ħiles għal periodu li minn tliet xhur ħafna stati membri u għalhekk il indaħlu dan it-tip ta' konsultazzjoni bejn it-tati membri fejn il- min jagħmel it-talba jista' jagħmel attività professjonali huwa essenzjali u illi nifissaw skadenza ta' konsultazzjoni għal 30 jum la ma nsibx huwa eċċessiv għaliex inħoss li kull stat membru irrit jagħmel verifiki tiegħu interni. Issa fuq iskadenza ta' introduzzjoni fuq it-talba u deċiżjoni, jiena nipproponi illi nifissaw dan iskadenza għal sitt xhur iktar li kmini u tnej eh, u xarejn aktar tard Għalix, għanna nabżon jek inti per jek għat organizza vjaċ turistiku u artistiku mux ħagġa li jinti t-deċidi mill-lum għallada ħafna drabi inti u għatiet ħajja ħafna affarijiet minn qabel u taħseba minn qabel. Eh, ma ovvjament jinti t-isom bat eh, l-skadenza ta' meta inti t-bat talba u jek aħna eh, minn dumu zejet mela ħan sugraw il-possibilta, iktar ħan sugraw possibilta ta' rifjut. U aħna ġin deċiżjoniet mill-aktar fis jekk l-organizzaturi għamluna il-talba rridu naraw kemm huma kawet jista' jorbot fuqhom, il-reputazzjoni tagħhom u dawn l-affarijiet. Jekk aħna jinsabu f'sitwazzjoni fejn ħakollon viza ta' dan it-tip ta' dan it-tip mela kif aħna nistgħu f'għoxrin jum imma intuhom il-permess jekk għandhom bżonn jibqgħu għal daqstan żmien. Jien ma jistax ikun, aħna għandna bżonn inżidu wkoll skadenza addizzjonali li tippermetti proċedura ma' pajjiżi oħrajn. Issa fuq dritt tal-viża, l-viża, din it-tip ta' viża ħajkun ta' tip professjonali illi eh, fil-spazju Schengen jizum jibqa' validu sena jiena jiena nħallas disejn um, euro għal passaport Nisa li għedin otolbu meħaltu 60 euro, 60 għal-viza. għal stati Uniti, jekk inti um, titħallas 180 jew 190. Fiċina ċina titħallas xi 167 euro għal-viza allura jina naħseb li jenna nifissaw għal 100 euro bħal eh, spiża addizzjonali eh, ta' 50 euro eh, jekk ta' fuq 50 euro jekk dan irrid jestendija. Aħna wkoll għandna da suġġett sensittiv ħafna fuq il-kwistjoni ta' diplomazija. Meta aħna qed nitkellmu dwar f'temijiet bilaterali, aħna le ma nafu eżattament il-pajjiżi ta' pajjiżi terzi, jena għasmi pajizi pajjiżi terzi membri minn huma daw, u ma nafux x'inhuma dawn il nifsemiet, ma nafux x'hemm fijom, imma l-Kommissjoni qed titlobna titlob l membri biex jikxfu dawn il-ftemiet li ħafna drabi huma storiċi u irridu irridu nifu bil-galbu hemmhekk u nasab li nasawx noqogħdu nilabu hawnhekk u nil-laxkaw qed nitkellmu fuq moviment fi spazji Schengen. Hemm ċertu pajjiżi bħal huma mbagħad għandhom ċertu ftehmiet ma' pajjiżi Schengen tan Norveġja u Svizzera u l-Iżlanda jekk qed nitkellmu fuq dawn il-ftehmiet storiċi, mela aħna rridu ndaħlu miżuri ta' irtirar jeqf minnaħa tal-pajjiżi terzi. jien naħseb li tkellimt fuq dak li tiġi modifikata minn naħa tal-Kommissjoni, ovvjament ħanibqa sebbajni għal dak kollu li intom ħatatuna pala kummenti u anki pala proposti, grazzi. Grazzi ħafna. U issa jibdew ix-shadow rapporters. Jibda sur eh, Aguilar. Grazzi, Signora President, grazzi ħafna l-senjur, rapporter, rapporti rapportiju fuq nekkim sejħa Turing Visa. Anka jien, jiena shadow fisem il-grupp ti ISND, Social Demokratiċi, intom tafu li eh, dawnu ma zewġ pakketti dwar il-viza u opportunità għalina li nitkellmu fuq il-viza biex nassiguraw li jkun hemm approċ konsistenti fl-iżvilupp tal-politika Ewropea dwar il visa Din l-inizjattiva leġislattiva se taffetwa żewġ pilastri tal-pakket tal visa u aħna qed impoġġu daw il-punti flimkien issa dwar il-punti li tqajmu mis-sinjur li tkellem qabli huma ħaqhom kollha kemm huma l-appoġġ imhemm wħud minnhom li jiena fuqom. fuqhom. U l-grupp tiegħi wkoll u għamħassib fuq dawn, ovvjament. L-ewwel nett mela il-rapporter jishtiq li jirrestringi l-ambitu għal dawn il-touring visas irrit mira irrit tmira l-irġiel u nisa u artisti ġurnista tal-fl-sport paragrafu 1 u jfissru oħrajn li oriġinarjament kienu se jkunu esklużi skont ir-rapport tal-Kommissjoni. Ma kienux biss daw it-tip ta' nies kien hemm nies irtirati illi qed iżuru għal tur estensiva. Studenti barranin illi forsi jiġu f'pajjiż eh, għad digri tagħhom tal-masters, eċetera, u mbagħad imorru lura backpacking f'pajjiżi li huma mhumiex il-pajjiż fejn ikunu qegħdin jistudjaw hija opportunità li jom illi illi igawdu il-permezz ta' zjajer tagħhom fl-Ewropa. U din ukoll tibdel il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni għaliex hemm iżjed kondizzjonijiet l-emenda 36. Allura huwa paradoss dan li dit tip ta' vita li suppost tagħmel ħajja aktar faċli u tinkoraġġi xi żjajjar e, e, e, brieda tajba fl-Unjoni Ewropea issa għandna ostakli addizzjonali u diffikultajiet. U dit tip dinja tip ta' mentalità li soċjaldemokratiċi ma jistgħux jaqblu magħha anka kemm idumu dan il-viża fis-set titnaqqas u l possibilta ta' estensjoni ta' viza qabel kienet ta' sena issa 60 ġurnata ġifiet immorru direzzjoni li mhix dik tal-Kummissjoni oriġinarjament un mbagħad hemm koll dil-kondizjoni ġdida ta' validazzjoni ta' viza fil-Unjoni Ewropea illi għana mux suppost li zid li eh, xi viża għal waħda nazzjonali. Allura, aħna ovvjament ħerqana li nħarsu lejn ir-rapport nistudjaw f'dettall imma aħna nħossu pjuttost nħossuna pjuttost kawti fuq xi wħud minn dawn l-idejat li rapporter għamel nixtiequ li nsibu mod kif nistaw nikkwalifikaw dan l-approċċ u daw il-kriterji restrittivi biex bekk inkunu nistaw nimxu l-qoddim bil-proposta oriġinali tal-Komissjoni nħoġu b'xi li jata utiqa ħafna. Grazzi Simra Tomacic, pala xedu rapporter oħra. Grazzi l-pakket mill-Kummissjoni Ewropea u b'mod ġenerali tajjeb naħat tal-ICR għax jgħat il possibil tal jgħin l-attrazzjoni ta' investiment barrani fit-turizmu fil-ekonomija tal-Unjoni Ewropea immem ċerti riservi. L-ICR e huwa tal-opinjoni li dal-istrument għandu l-possibilità li jkun pożittiv biex jattira t turizmu u l-investimenti ġewwa l-Unjoni Ewropea studji qed ikomplu juru li jkunu diffiċli jkun diffiċli li wieħed jinnavika bil f'dak li għandu x'aqsam mal-mekanizmu mal tal-viżas għat-turisti li jidħlu fl-Unjoni Ewropea imma jkun neċessarju biex is-sistema li tagħti eh, koordinazzjoni aħjar eh, mekanizmu miżju ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea u sistema ta' skambju ta' informazzjoni bħal l-SIC u l-VIC irrid ikun hemm sistema ċara ħafna fuq il-possibilità li l-istati membri applikaw eżenzjoni u waivers tal-viza b'mod bilaterali u verifiki u jirrid tkun hemm sistema indaqs ta' verifika ta' sigurtà u fuq kollox għalhekk huwa importanti dal-mekkanizmu bħal pereżempju frontieri hekk insejħa smart. Grazzi u s-sur Depre għandek il-kelma. Grazie. Skużani tal ġejt tard. Għax kien hemm xogħlijiet tal-Kumitat Budget li żammewni hemm. Eh? U rapport fuq il-mezzi budgetari li eh, ħajdaw il-Parlament Ewropew il-xar eh, il-BJ. Issa. Kien hemm rappreżentazzjoni tal-żewġ rapporti sa fuq dak li qartu fuq il-dan il-touring visa. L-ewwel qed jiena napprezza l kualità tax-xogħol li sar u li fuq eh, ċertu punti jina nixtieq li nagħti ngħid li aħna tassew u sa fuq kamplifikazzjoni. Jiena naħseb illi qed nitkem fuq strumenti ġdid u Ma rajma nix preċedent. Għaxi għatma ma dan fit tip ta' għadha kien ixtieq kemm applikazzjoni u jkun aħjar li jkunu naqtar attenti naqdu naqalura milli nkunu kopru bwis affarijiet mill-bidu għalix, meta qed nagħmlu evalwazzjoni li bil-forsi li t-tisi. Ovvjament, ma nafux jekk jkun hemm abbuż jew lew, jekk nara jkun hemm abbuż dak li għamilna, diffiċ għam reġġaw lura l-affarijiet. Iktar faċli li aħna nżidu miegħu u nistendu milli namlu bil-kontra. Iġifiri peress li jastrument li naħseb li aħjar nkunu naqar iktar lura ristretti u limitati fil-applikazzjoni tagħha fil-bidu għall-ewwel għax diffiċli biex nkunu nafu eżattament x'tip ta' garanzija tista' nistgħu nagħtu jekk naħna nagħtu ċans li dak li kun imur lemm dak il-post post ieħor ovvjament, forsi jistax taldu huwa sportivi jew l atleti jew inkella nisa li huma artisti huwa mod imma jekk xar nies turisti l-mod ieħor li eh, ġifiri torganizza minn qabel. Hemm sensira fiha ta' affarijiet li titorganizza minn qabel mill-lura mela ħja rridu l-mita attivi minn qabel fuq il-kamp applikazzjoni tiegħu milli huwa għal-kas fil-proposta inizjali tal-Kummissjoni. Jiġifieri, waqt li jiena naqbel mill-atleti pereżempju, waqt li naqbel fuq il-pereżempju artisti, u xorta naħseb li tajja li nsibu sistemi xirqa għal per eżempju min kun direttur ta' xi negozju e, jew jew manager ta' negozju. E, għaliex e, anke miżam tal-iskambju universitarji nistgħu regola għon ta' strumenti oħrajn. Li samma skambju ta' skola per eżempju mhux hawnhekk. Issa għal dak li huma l-kondizzjonijiet tal-prolongazzjoni u estensjoni ta' soġġorn Jina sepp l-ideja li għamel kellim qabel kienet ideja tajba. E, kif nistaw għan? Iżda l-ideja, tajt li diskutuwa l-ideja fejn istituzzjoni tal-ġurabilità tal-soġġorni korrispondi għall-eżerċizzju li ħat twessaq e, u għal-raġun li ħatkun emmek ideja tajba ġifinti tajdilom isma ħanta ħad nħaddum sekk xur partikolari, numru partikolari, minn ti xie minn qabel. Nasib li jħagġa tajba di. Allura, dak li għandu xjaqsam l-estensjoni ta' tul. Naħseb illi meta inti għandek tip ta' viza, touring viza, inti tista' tgawdi wkoll mill-kondizjonijiet li għaw definiti għaw ne. Użom maħom. Noqdu attenti mal-fatt li dan il-periodu ta' tul li ntawlu il-viza ma jkunx illi tagħti xi perjodu twil iżejjed li jmur li l-in mill-kriterji li huma stabiliti, jridu nkunu preċiżi. Fuq il-kategoriji ta' persuni li jistgħu jkollhom din il-viża, eh, il-beneficjarji, jiena naħseb illi illi nuru prova tal-pajizi li ħajżur din il-persuna li ħajkolla viza u ma jrid ikun jrid isir mod iktar preċiż. Fuq it-talba li tista' li jistgħu jagħmlu l-persuni din il viza Jien naħseb illi l-istati li jrid ikun responsabbli għal trattament tal din il-ruġ tal-viża u il-post fejn kif intqal persuna li ħaddum l-iktar ġifiri ġiex ħad mill-Amerika Latina, grupp ta' artisti ħaġejjin mill-Amerika Latina u dawn se jelendew Madrid imma dawn mhux se joqogħdu hemmhekk Spanja għaliex dawn jridu l-Ewropa ta' fuq. Ġifieri mardit ħad oqgħod tara jekk ix pertinenti jittalba. Jew eh, per eżempju jekk itmu Ġermanja, xbali toqgħod tgħid hemmhekk, forsi jkun aħjar Ġermanja li jaraw jekk jafgħu ġin il-viża jew lew, mhux sempliċiment fejn inti l-Indjajt għalix inti bl-mess tista' tagħmelek biex eh, eh, inti tista' tara għajnejk għalija din għalizza tamela itan ita kustjoni ta' doblina unnek imba individuali. Mux għat applikaw il-doblina unnek. Issa fuq il-ftemid bilaterali naħseb li iva fuq dak nitqal fuq il-ftemid bilaterali ma jistax ikun eh, jekk aħna għandaħlu sistema ġenerali Waw li wara perdu ta' żmien partikolari permettu li dawn l-istati membri li kolom relazzjonijiet tajbin mal-pajjiżi li jkunu jistgħu jimmodifikaw il-viża forsi din nista ssir. Da kollu ngħid fuq il-viża ta' touring visas. Jien xi niċċara wkoll id-dea tiegħek dak li għandu x'jaqsam ukoll ir-riforma tal-kodġ tal-viża tal kodġ tal tal kodġ tal viża ma jrid nirfiska ftit il-memorja fuq l-ewwel dik. Grazzi u jissawa sal-ħin għas-Sinjura Valero. Grazzi, Presidenta tal-kelma. Aħjar, jien qed nitkellem fis-Svediż, allura il-bsu l-headphones nixtieq ngħid li naqsam il-ħsibijiet ta' Sur Lopez għagijar, hemm tħassib dwar li ma triq imiexi proposta. Jien ħsibt li l-Komissjoni ħarġet fuq proposta tajba bbażata fuq il-vantaġġi li kunem hemm sistema aktar faċli li dawk li jaqsmu l-frontieri eh, ħafna drabi frekwentement u li jżuru diversi pajjiżi fl-Ewropa u għakas li niffaċilitaw namlu iktar faċli l-affarijiet imma jidher li r-rapporter ifoka fuq l-iżvantaġġi minflok fuq il-vantaġġi allura huwa diffiċli ħafna lija biex nappoġġja l-proposta minn tar-rapporter se jkollna indaħlu għat ta' emendi u jkun diffiċli rridu nsibu xi kompromess imma lista ma nista' nara xej illi nista' naqbel miegħu fil-proposta tar-rapporter grazzi. U s sinjora Berġat Skużawni le ewwel skużawni tal-li ġejt tard, ta' mikrofonu għal-kellim. Kont band oħra u ma kellix iċ-ċansi li naqra r-rapport ta' Sotifer li wasilna tard ħafna. Allura biex ma ntawalx nixtieq nirrepeti ntenni dak il qalet is-Sinjur Sebello naħseb li hawnhekk qed nippruvaw nisimplifikaw, simplifikaw is-servizzi wkoll li nataw barra, imma anki beneficjarji tal-viża u naħseb dak li qed jgħid is-sur dan berum Għet imorru fi direzzjoni opposta fa' semplifikazzjoni, vera, nistaw nidiskutu, ġifiri, ma. Aħna kontra jew favur li jkun hemm moviment ħiles fi Schengen. F'daw il-spazju ta' Schengen jew din hija bażi ta' kollox hawnhekk din id-diskussjoni. Jitnix ikun nafx jaħseb ċirtu fuq għax l-idea tiegħu qed marru fid-direzzjoni l-opposta ta' da li qed ngħidu. Hemm kontradizzjoni bejn il ftemiet bilaterali wkoll veru u l-ftemijiet tal-viża li aħna qegħdin Iva veru li aħna jekk u l-ewwel net jekk naqblux jew leba din il-loġika. Imma fid-dawta dak is-sul depress speċjalment se jirreferi għal Dublin, Naħseb illi dak li frott ma jaħdimx fi Dublin u l-fatt illi aħna jħallu kollox fil-pajjiż fejn dak li kun jidħol l-ewwel u hemmx loġika Ewropea. Għanna nabżoni ta' loġika Ewropea, iktar solidarjetà Ewropea eh, eh, fil-spazju Schengen u huwa wieħed mill-problemi eh, li għandna u naħseb li dal għanna unnek, eh, miexi fit l tajba. Naħseb li l sittinijiet tal-viza huma kontra il-rieda li ġiet riflessa minn ħafna nies anki mill mhux biss mill-parlament imma l-gvernijiet ta' ċertu stati membri permezz tal-Kommissjoni meta jgħidu li jridu jiġdu ċertu ma' ta' nies forsi pereżempju persuni żgħar li jaħdmu li huma diplomati fil-diplomazija. Allura, ma jistax ikun li aħna ngħidu l-kontrasta, jekk aħna nħarsu lejn istatistika ta' specialment ta' zaza. Jizidu jistudjaw, si buxol. Għafna tarba dawn. Eh, ma jmarġux l-Unjoni Ewropea, jmarġ imkien ieħor. U eh, lek, jovvja eh, li l-karta blu għall-Europa hija falliment, u jekk aħna nistgħu l-loġika qatt ma ħanaslu, u ħana komplu niproduċu affetti kontra ta' dak li ħana nishtiqu naraw. Ġiet ikun hemm korrezzjoni ta' bejn il-kliem u l-fatti. Thank you and Grazzi ħafna u Signora Stevens bu kandek il-kelma. All right, grazzi, Signora Presidentu, għaziz kollegi Issa dwar dan is-suġġett ta' viza umanitarja skont il-kellima jiena kontenta u nixtieq immur lura fuq il-punt ta' qabel u mbagħad dan nitkellem flimkien fuqhom imma jina kontenta nara li rapporter qabel il-kodiċi ta' viza ma tistax tagħti l-unika soluzzjoni għall isfidi li għandna bħalissa dwar persuni li jfittxu per protezzjoni nazzjonali imma r-rapporter jemme b'għawa kollha li hemm modi legali kif wieħed ikollu aċċess għal territorju tal-Unjoni Ewropea biex jaħrab e, e, u jfittex protezzjoni u il-viza dwar il-Schengen u għammot għal dan, imma jina miex daqseg zgura ta' dwar dan. U għamminnu li għedin ninsaqsu nanfusna kif ikun possibli li aħna nimmonitorjaw dawk il-refugġati kollet nitkelmu fuq mijiet u eluf ta' nies u b'mod eh, appropriatu u f'waqtu u organizzat. Ikun iktar problema illi, illi ma nittekljax il-problema nifissa. Allura biex nala, allura ħna nemnu illi viza umanitarja għanda tibqa bħala strumenti, strument separat u mhux hekk biss imma il visa Schengen mhijiex soluzzjoni fuq meta ta' żmien twil fuq din il-kriżi umanitarja għaddejja minna, għaddejja minna. Dan huwa xi dinja xi ħaġa wkoll jiena rrid tinżid. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u s-Sinjura Wimberg. Grazzi ħafna, Sinjura President tal-kelma u skużawni kont daqxej tard ukoll għax kena ministru tal-Svezja li kienet li kien li ġiet iżurna u kelli nismaħa kelli punt fuq punt 17 met nifhem li koprejnieh dak il-punt diġà forsi inżidu inżid dan fuq punt 18 li qed impoġġi mistoqsija hawnhekk huwa biex inħass lejn id-diżastru li għandna bl-immigranti kollha ġejjin u li ma nistgħux niffaċċjawhom iżjed din il-problema ma nistgħux insibu iktar u iktar mezzi li ma nistgħux nikkontrollaw għandna fil-Greċja u, u Spanja 50% ta' qatt kif se nagħmlu aktar faċli biex indaħlu iktar nis fl-Europa u ikunu ta' kompetizzjoni tal-impjegi. Ma nasibx li għanna namlu dan it tajt il-kellima. Għan għanna bżon protezzjoni, diġa għanna protez, sistema ta' protezzjoni fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea li għadu bjuża ħafna. Allura xħan għamlu meta jiġu daw għandu għat ta' ġranet jew xur biex jistaw joqodu fl-Ewropa, kif nistaw nassiguraw illi ma joqodu xizzejiet meta tkun ġit eh, eh, spiċċat il-viza tagħhom, nixtieq insaqsi dwar dan. Disa ta' għamil suq ta' xogħol iktar għar mill-ju edha nħares lejn l-ekonomija sewda, allura naħseb hija proposta e, ma mil sens. Grazzi. Grazzi. Senjuri, aħdan ħajkun kol parti mid-dibattitu tal-linji gwida ta' fil-Konsil ġejġej f'Ottubru biex nkunu nistaw u kol nistaw nħaffu xolijiet. And the commission. Issa komissjoni kjoġbok. Grazzi, grazzi l-rapporter u anka dawk intervjenew fuq il-proposta tal-komissjoni fuq dit il-kwistjoni tal-Turing Visa. Il-komissjoni kontenta tisma da kollu anka l-pozizjoni tal-rapporter biex insibu soluzzjoni għad diffikultajiet li jett jiffaċew ċerti vjaġġaturi li jkollhom interess legali, leġittimu biex iżuru l-Unjoni Ewropea u l-erja Schengen. U aħna għanna nejnu biex aħna niġġeneraw aktar tkabbir permezz ta' dawn, iżjajjar, nistgħu nagħtu figuri fil-studju ta' tal-impatt, aħna nħossu illi huma raġonevoli qed jieħdu kont ta' li touring visa permezz mid-definizzjoni tagħha għandha wieħed u design ġurnata għax u dit fisset kabbir għax jonfqu l-flus, flukandi, eccetera u e, aħna nħossu għallura li l-figuri tagħna huma raġonevoli. Għanda dan il-komponent imma wkoll tagħti wkoll ċertu kondizjonijiet u kriterji li jiġu rispettati. Per eżempju, bħala żewġ sistemi biex minna mazzaw il-riskju ta' migrazzjoni, anka verifik ta' sigurtà li applikaw għal viza ta' Schengen li japplikaw ukoll la Turing Visa, kondizjoni ta' tħul, jifri dinja Eh, proposta bilanċjata u tikkonsidra l-elementi kollha bħal sikurtà eċetera. Bħala ambitu tal-proposta tkellimna fuq dan. Il-Kommissjoni tikkonsidra li l-ambitu propost mill-amendid mill-rapporter huma limitati wis, limitati għall-interess professjonali b'ħafna kondizjonijiet illi fċerti każijiet relevanti jkunu diffiċli biex jekk mhux impossibbli li jiġu rispettati, per eżempju, dwar nista l-sport, jrid ikun hemm u artisti l-elementi proposti u koll ħallu barra ċerti persuni li jista' jkollhom interess leġittimu li joqogħdu iżet minn design ġurnata fih dan l-erja Schengen mingħajr ma jqogħdu fl-istess post fl-Ewropa, pereżempju pensjonanti, eċċetera. Xi wħud minnhom pereżempju li mhumiex suġġetti għal ħtiġijiet tal viza u ikollu riskju minimu kif imsemmi fil-rapport fil rapport u dan huwa dan ħareġ mill-ftehim bilaterali kif imsemmi mill-rapporter, il-Kommissjoni diġà qalet illi huwa inkompatibbli ma' dispożizzjoni ta' trattat u l-politika komuni dwar il-viża joħol u inċertezza legali u problemi mor ġenerali għal vjaġġaturi kif ukoll għall gwardjani fuq il-frontieri. u biex niċċara l-Komissjoni ma tipproponix illi tiċċedi minn daw ftemijiet bilaterali xfriħa jissuktaw illi jibqgħu fis-seħħ għax jistgħu jkopru <clears throat> kondizjoni toħra ma japplikawhom mal-akki ta' Schengen dwar kemm id-dum id-dum persuna fiħdan ix-Schengen li tista' hija ta' disajn ġurnata biex aħna nallinjaw dawk il-ftehim biex bekki aħna jkollna regoli komuni għal pajjiżi tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U ma jkun hemm nebra problema li natwaw dawn dan l-istrument legali biex isolvi aħna nemnu li jekk jibqa' dan ir-rapport ħajjoħloq problemi fil-qosor. Il-Kummissjoni diġà proponiet dokumenti addizzjonali biex jiġu ippreżentati mill-applikanti per, per eżempju dwar il-mezzi ta' kif jgħixu, il-mezz tal-għejxin tagħhom fil-perjodu kollu ta' kemm jixtiequ jdumu fl-Ewropa u nikkonsidraw li il-dokumenti addizzjonali huma imsejn fir-rapport huma eċċessivi dwar konsultazzjoni tal-istati membri mħazbin dil-proposta hija interessanti miex kontra konsultazzjoni bħal l-Kommissjoni u 30 ġurnata forsi twila wisq. Sempliċement xtuq nkun nafu biss li din il- illi ħankomplu napplikaw il-konsultazzjoni hemm proposta ġdida definizzjoni ta' organizzatur, organizer, di mhix ta' tapplika l ċerti kategoriji ta' applikanti bħal per eżempju vjaġġaturi eh, waħidhom individwali, kif ħarġet mill-Komissjoni anka f'dak li għandu x'jaqsam mal-Istati membri kompetenti di interessanti naħseb din kwistjoni wkoll li tqajmet mill-membri onorevoli, il-Komissjoni għan l-esta li t-studja dan u forsi li nsibu kompromess tajjeb għal dan u niddeċidu fuq l-proċessarru l-applikazzjoni. Anka l-kondizjoni ta' estensjoni dinja kwistjoni li tista tajba biex tinħadem u fl-aħħar dwar dispożizzjoni proposta mill-rapporter illi ma jindux ikun possibli illi inħaltu turing visa ma permessi oħra inħossu li id-dettali għandhom bżon ikunu għandhom jiġu iċċarati għax joħolqu ċerti dubji. Dan huma ċerti kummenti eh, fil-qosor u nirringrazzja l rapporter għax-xogħol fuq il-proposta tiegħu. Grazzi, grazzi ħafna tajt il-President, nixtieq issa nagħti l-kelma eh, l-rapporter biex jagħti ċertu eh, resume. Grazzi, jina nishtiq ningrazzja lil l-kulħat għal dawn il-kommenti u anke il li eh, kol ħajjal u din il-riflessjoni li fuq din it-touring visa jina. Eh, sax nwiġek fil-dettal għal-kull mistoqsija komet li sar, imma eh, xorta waħda nixtieq li jkun nistgħu nkomplu diskutu f'affasi ħorista. Nixtieq nitkellem fuq dan id-diskussjoni meta nerġa' taqgħu bħala rapporters, issa fuq xi punti li komuni li tqajma specialment mis-Sur Lopez Aguilar illi eh, sawa mel li eh, tkellem dwar ċertu eh, punti ġi l ta' turisti li ħna deċidina li ħna man zammur. Il-istati membri saħqu fuq il-tħassib taħħom fuq il-riski ta' bus ta' użu mod li huwa fraudulenti, riskju għas-sikurta, riskju ta' migrazzjoni illegali bi U jina sab li jkun diffiċli ħafna illi nistabilixxu lista ta' dokumenti ta' ġustifikazzjoni li permettu illi serraħ il-moħ ta' dawn il-pajjiżi eh, li jina u kol naqmel maħom, mux bil tħassib taħħom. Jina kikun preferi li naqbdu triq tal-galbu għal dak li huma kategoriji, nefaslu kategoriji huma identifikati mod tajjeb u kif qal ġere wkoll illi aħna ndaħlu fis-seħ forsi minnaw sentej oħra nerġgħu nagħmlu reviżjoni, naraw l-andament kif ma naraw jekk għandix intawlu nestendu x'nafjen. Sura Pedagu jarru ukoll eh, semma l kwistjoni tal- ehm, minn itawna kar-riċerka jew inkella studenti. Eh, imma il-mistoqsija ta' bażi għadin, dawn xi jitiru jagħmlu. U ma għana għan noħol u ġifiri viza, u nekxat niprofaw namlu, noħol u viza li għed kompeti ma viza oħra li ħat toħloq taħwit zgur, mux forsi għal min qed jagħmel talba li huwa servizz tal-konsulatija u minna l oħra nipprovaw noħol u viza li jaħdem billi faċilita il-differenzi bejn il-kategoriji li kunu fissati sew, identifikati sew, u definiti sew. Jien naħseb illi aħna rridu nifikaw fuq dawn il-kategoriji definiti sew illi jiffaċilitaw il-dawn id il-persuni ċaqalqu bejn il-pajjiżi. Ġara depre, nkoll semma fuq ħafna affarijiet ma studenti, tul tal-validità, l-idea ta' stati li kunu responsabli għal trattament ta' ħruċ ta' dan il-vizas, jina naqm għunni ta' sawdħon għosti li jaqbel mi fuq għadi. Issa dak li għandu xjaqsam il-ftajim, ftamijiet għansi, bilaterali, il-Komissjoni trid tagħmel diskussjonijiet ma' pajjiżi involuti Kontest ieħor milli aħna qegħdin fih bħalissa li xinna kifet qabel aħna ma konniex nafu huma nafux għadna, ximuma dawn il-ftejimiet li hemm min huma l-pajjiżi involuti, x'inhu huma l-kontenut ta' dan il-ftejim u ma nafux se jkunu l-konsegwenzi ta' deċiżjoni unilaterali li huwa impost minn dan ir-regolament li tispjega il-pożizzjoni li jiena għadni kif semmejt qabel. Sinjura Rita Zamazik, eh, tkelmet fuq il-lat t sikurta li jiena nabel miegħu totalment u jiena hawnhekk naqbel ma dan l-analiżi. Nira Valerom evvuka kelmet fuq ċertu loġika, aħna nitkellmu fuq eh, eh, nitkellmu hawnhekk fuq livell kompletament differenti. U aħna ma niex kummenti oħrajn lis dak li aħna rajna hawnhekk. Allura ma nar mala jiena nixtieq li nagħmel taqsira ta' ċertu riflessjonijiet li għandhom ċertu interventi li ħanina dispozizjoni tal-kollegi mm, jekk tridu xi għarifi kifu xi affarijiet. Grazzi. Thank you. I would like Grazzi ħafna nixtieq infakkarkom iżis kollegi li l-iskadenza għal emendi hija il-25 ta' Settembru f'nofsinhar għall-emendi tal-Visa Code qegħdin ftit kmieni, imma jien naħseb nistgħu nibdew il-punt li jmiss. Il-preżentazzjoni mid-direttur tal-Juliza, is-Sur Krum Garkov, nixtieq nistieden lis sur Garkov biex jitla fuq il-platform fuq il-preżentazzjonijiet biex ta' madom. Okay. Okay. Eżis kollegi kif tafu għanna proposti leġislativi fuq il-pakket dwar bord konfini smart, eh, xol ġi sospis, ġi deċis li nimxu l-qodin fuq studju tekniku u id-diskutejni ħana fil-komitat u fazi e, ta' testing prattiku li sar mill-juli ta' daw it-testijiet għadhom għaddejjin u r-rapporter stana kellhom opportunità li jarawhom fil-Finlandja. Flulju, aħna rċivejna rapport interim dwar daw it-testijiet u huwa dan ir-rapport li Sur Garkov direttur tal-EU Liza se jippreżentanna llum. Allura ħannat il-kelma l sur il-Garkov l-ewwel Wara nat il-kelma li rapportez u l-membri oħra li jixtiequ li jitkellmu. Is-sur Garkov għandek il-kelma, kjoġbok. Grazzi. U l-għara nafsna tajjeb, sinjuri, kif bħassoltu għata pjaċira li għalinkunaw fostkom f'dan il-komitat libe u natikom informazzjoni dwar il-progress ta' inizjattiva daqshekk importanti bħalma hi l-Smart Borders Package. Jien naħseb għandna xi slides x'nuru. Forsi tista' turjomna ħaġejjin. Mela. Mela. Tajjeb wis, grazzi. Qabel ma natiko aġġornament dwar x'qed jiġri fuq dan il-Smart Borders Package, ma la nishtiq infakkarkom fuq il-kuntest ta' dan u dan il-pakket fi xie konsisti. Slide li mess? Mela. U l-slide li mess, mela fil-fat. Dinija ideja tal-konfini tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, aħna għanna iktar minn 7000 km ta' konfini fuq l-art u iktar minn 42,000 km fuq il-bahar. U għanna u koll madwar 1800 konfini ta' punti li fuq, fuq kif, kif jistaw jinqasmu. Għanna iktar minn 700 miljon sim fis-sena u iktar minn 70% huma nazzjonali minn barra l-Unjoni Ewropea u daw mis-senin li jirdoppjaw dal-waqt. Allura, hemm talba kull ma jkmur iżdiet fuq il-konfini fuq in-naħa ta' barra biex nsibu, rridu nsibu mod aktar smart, intelligenti, fuq il-nużaw il-kapacitajiet tal-teknoloġija moderna biex nkunu iktar effiċjenti fil-ġess fit-tmexxija ta' dawn il-konfini qed nistennew li jkun hemm effetti pożittivi f'xuħut minnhom, f'xuħut mill-partijiet. L-ewwel dwar faċilitazzjoni li jfisser li nies ikunu jistgħu jaqsmu l-budir aktar malajr. Għandna bżonn is li jmiss kieġobkom. Mela, dan huma l-aspettattivi għanna esperjenza iktar pozittiva tal-vjaġġatur li jaqsmu l-frontieri effiċjenza ħjar fuq il-proċess tal kontroll tal-frontieri u impatt pożittiv fuq is-sigurtà interna. U minnaħa l-oħra wieħed jistenna li jkun hemm impatt pożittiv kif edna bl-implementazzjoni ta' Smart Borders. Fil-qosor dan huwa l-kuntest ġenerali ta' Smart Borders Initiative. Issa nixtieq infakkar malajr x'inhu dan il x'inkludi dal-pilot u nħu gost naqsam ma'kom il-progress li qed nirreġistraw. Mela, il-pilota il malajr. Il-pilota nifisa hija inizjattiva wiesa volja tista' tidelja mod differenti minħabba kemm il-fatt li qiegħda ddum ftit żmien imma skopri l-Unjoni kollha kemm hi għax il stat membri li appoġġjaw dan il-pilota u fi 17 il-punt differenti ta' sim il-pilota jipprova jittestja xenarji differenti u teknoloġiji differenti f'dawk li għandhom xaqsmu ta' tal-frontieri kollha permezz tal-ajru, permezz tal-baħar u l-art. U l-implementazzjoni dwar il-possibilità u mod aħjar kif aħna nużaw it-teknoloġija li għandna fl-idejn biex aħna naslu għal miri tagħna bħala inizjattiva ta' Smart Borders. Sajdi miss dwar żmien il-preparazzjonijiet għal dan il-pilot bdew settembru 2014 sa ta' dis-sena l-preparazzjonijiet intemmu u l-eżekuzzjoni propja tal-pilota bdew f'Marzu ta' dis-sena. Aħna derwaqt nispiċċawhom fil-fażi eżekut attiva un bat f'Ottubru f'Novembru l-Aġenzija taħdem biex toħroġ bil-rapport taħħari tagħha u li l kummissjoni Ewropea skont il- skont il-ftajim li kien sar uġie iffermat li tabbaġit li sewa 3.5 miljoni. L-ambitu ta' dan il-pilot 13 il-test case 13 il-test case komplessi ħafna illi jindirizza iktar minn mit mistoqsija differenti li joħorġu mill-istudju li ħareġ mill kummissjoni Ewropea fl-2014. U flimkien ma dan aħna għandna 10 hekk imsejħa 10 eh, desk studies li huma importanti għal smart borders ma mhux neċessarjament għandhom bżonn testing tekniċi bħal pereżempju fallback procedures illi il-gwardjani fuq il-frontiera jkollhom bżonn. Aċċess għall-internet għal dawk is-sistemi erba' carriers għal carriers fil-fatt u, dawk li jaqsmu l-frontieri u manfushom. L-eżitu kollu ta' tessid differenti ta' destatis ħajjiġu inkorporati fl-aħħar rapport u jiena nisħaq ukoll fuq il-fatt li flimkien ma l-aspetti tekniċi tal-pilot l-Aġenzija timxi id fit ma l-Aġenzija ta' drittijiet tal-fundamentali anka biex titħol għax fil-rapport ta' ħadi se jkun hemm input mill-fra biex jesploraw daw il-kwistjonijiet. U issa probabilment l-iktar parti eċitanti għal-menu għalija, għetjajt il-kellim, eh, palissa aħna edin fitmiem l-eżekuzzjoni tal-pajjiet li skont il-pjan tispiċċa fitmiem settembru fl-eżekuzzjoni numru 2. U nixtieq nisħaq l-ewwel li x-xogħol fuq il-pilota qed miexi skont l-iskeda, ovvjament, hemm diffikultajiet tekniċi, hemm sfidi li rridu li rridu nsolvu, imma punt ġenerali l ċenzija u l-Istati Membri għet jimxu qed jaħdmu flimkien qegħdin fil wat u l-fażi eżekuzzjoni mistenja li tintem fil-ħin propizju u anka rapport aħħar għandu jiġi prezentat skont iż-żmien. E, rapport interim ġi preparat u ġi moti skont iż-żmien u il-rapport interim ċertu għandu ċertu għandu ċerti konklużjonijiet eh, interessanti ta' ġwar dwar xi teknoloġiji ix-xogħlijiet fuq l-iskeda tiegħu u mistenn jispiċċa fuq iż-żmien apposta. Issa status permezz ta' kull lokazzjoni għanna diversi, għanna per esempio il-punt il ta' taqsim kif tistgħu taraw f'dan is-slide għandna testijiet li għaddejjin fuq il-frontieri tagħna hemm ċerti testijiet għadhom għaddejjin fuq rapport l-ajruporti ta' Charles de Gaulle u Frankfurt imma mistennijin li jispiċċaw fit minn din ix-xahar jiġu preżentati fit minn dan ix-xahar unbad dwar il tagħna fuq il-frontieri fuq l-art għadhom għaddejjin bħalissa xuħut imma dawn l-istati għedin jinsabu avvanzati ħafna u ħafna minnom aktar iktarx ikunu diġa ġabru d-dejta tagħhom u l-istess japplika testijiet fuq il-bahar, il-frontieri bil-bahar, testijiet relatati fuq l-użu ta' teknoloġiji u l-ambitu tal-pilot dwar trennijiet ikunu għaddejjin u anka karozzi bil-passiġieri, eccetera Allura dwar il-lokalitajiet kollox miex skont il-pjan. Hawnhekk tistgħu taraw l-istatus permessa ta' kull każ ta' test, kull test case. Fil-fatt dinja informazzjoni fit-tmiem għawissu. Issa fil-bidu ta' settembru nistanajdu l-kom li aħna wasalna iktar aħna edin il testi li intemu mux 76 imma waslu għal 80%. Il-test sissa avolja il-rizultati huma preliminari diġa jagħtu ċerti eh, riżultati interessanti. Issa, is-slajd li jmiss fil-rapport interim intbat mill-Aġenzija fil-bidu tal-Ulju. Eh, eh, riżultati li diġataw taw fuq il-riżultati possibli ta' teknoloġiji fl-esperjenza ta' sim tal-frontieri. L-ewwel, nisħaq fuq il-fatt li hemm livell u li ħafna ta' ċettazzjoni ta' teknoloġiji u fil-ġestjoni tal-frontieri. U allura mill-gwardjani tal-frontieri għax skont eh, il-rapport interim l-att ta' parteċipanti imqabbel ma' numru ta' nis li ġew mistiedna ikunu parti minn dakollu kien ta' kien iktar minn 90% u l gwardjani fil-frontieri involuti fit-testijiet fil-lokazzjoni differenti ġew ħarġu bħafna osservazzjonijiet importanti ħafna fl-esperjenza tagħhom illi tagħtu iktar esperjenzi u, u teknoloġiji ġodda. E, e, e, dak li sibna wkoll b'mod preliminari huwa il-fatt ta' reliability ta' serħan il-moħ f'dak li għandu xasamma efficienza fil-proċess ta' taqsim fil-frontiera dwar, dwar l-erba marki ta' swaba huma identifikatu li għandhom bżonn iżjed żmien li jkun minimu fil-proċess fil taqsim ta' frontiera fl-istess ħin hemm livell tajjeb ta' sigurtà u ċertezza l għandhom effett tajjeb fl-esperienza ta' sim tal-frontiera kemm minn naħa tal passi ta' dawk li jaqsmu kif ukoll il-gwardjani mal-frontiera. Hemm ċerti rekkomandazzjoni u konklużjoni li għandhom isiru fir-rapport ta' ħari. Fl-istess ħin il-valur propju tal-pajjiet mhux li nsibu t-weġibiet tal-mistoqsijiet li jkunu sqajmu li naraw l-areas fejn jista' ikun hemm diffikultajiet għall-implementazzjoni e, tal-intenzjoni ta kif suppost tal-smart borders. Slajd li jmiss xinu ma l-ewwel lezzjoni li tallimna mir-rapport preliminari l-ewwel. Għall-Aġenzija huwa ċar illi ċerti proċessi fil-ġestjoni ta' frontieri bħal per eżempju għandek train li jaddeja u l-enrollment ta' iżjed marki ta' swaba ta' tmina jew iżjed jew passiġġieri l-iris enrollment ta' passiġġieri f'karozza, illum forsi s-sistema li għanna mhix matura biżir biex nappoġġjaw dan it-teknoloġiji li għanna mhumiex maturi biżejjed, imma importanti wkoll it-tiftix li nkunu sibna jagħtuna ftit għajnuna dwar il-kapaċità tat-teknoloġiji llum biex jappoġġjaw u jagħtu eh, soluzzjonijiet effiċjenti għal ġestjoni tal fonti reprezenti u daw futuri. Slajd li jmiss, x'inhuma il-passi li jmiss ma nixtieqx nidħol fuq dettalji tekniċi għalla volja il rapport preliminari diġà waħdu huwa eżawrenti u u jati dettalji sħaħ. L-ewwel net, kif semmejt, il-fażi eżekutiva tal-pilot se tispiċċa fit-tmiem xar Umbat, ix-xogħol fuq id-desk sadis fuq l-elementi addizzjonali li daħlu fl-ambitu tal-pilot jiġu finalizzati sa nofs Ottubru fil-fatt il-parti kbira tagħhom diġà għedin avvanzati bħalissa imma jiġu finalizzati sa nofs Ottubru u l-eżitu tagħhom jiġi inkorporatu jidħol fir-riżultat aħħar fir-rapport aħħari u imparalli ma' dan naħdmu fuq elaborazzjoni għal preparazzjoni tal-rapport ħari tal-pilot li jiġi prezentat fi żmien propizju fi tmim Novembru. U sarak iż-żmien nemmen verament li għannatu ċerti ċerti informazzjoni importanti ħafna fuq it-teknoloġija fuq ix-kapaċitajiet tagħna fit-teknoloġija llum. F'dak li ta' ġestjoni fuq il-frontieri u jiservi wkoll għal impala input għal elaborazzjoni futura u teħid ta' deċiżjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-frontieri smart. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom u nieħu pjaċir inwieġeb għal xi mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi ħafna. Grazzi. <clears throat> Grazzi tal-preżentazzjoni. Għanna żewġ rapporter fuq dan is-suġġett. Is-Sur Diaz Demera u Sinjura Fajon. Is-Sinjura Fajon ma tistax tkun l l'Um? u Sinjura Sipel se tiħu posta. l ewel nisem minn is-Sur Diaz Demera. Grazie, signora President. Qabel ma nibda nitkellem fuq l-evalwazzjoni ta' rapport interim li ġi prezentat issa, għandi xnajt li jena minix kontent bil-imġiba tal-Kummissjoni Ewropea għaliex edha tiddubita fuq il-qafas ġenerali interistituzzjonali u sfortunatament dana ġara ħafna drabi sissa diġa u qed jiddubita fuq ħaġa li hija bażika, ċoħe ir-rwol tal-Parlament bħala koleġislatur. Issa ħanispjega xirrit ngħid. Fis-26 ta' Ġunju u dawn ma kolla data mhux uffiċjali, però ma kolla ġusti. Flaqa ta' 26 ta' Ġunju tal-grupp tal-frontieri fil-Kunsill, il-Kummissjoni prezentat dokument il huwa non-paper illi jikonsidra l-implementazzjoni ta' fast lane system illi forsi iġta jiġi użat minn flok l-RTPS illi eh, e signora Fajon hija rapporter fuq b'mod entuzjast, mhux ta' noqgħod nidħol fid-dettalji kollha hawnhekk għaliex ħadd ma batilna din in-non paper b'mod uffiċjali, però din il-proposta se jkollha impatt kbir fuq il-pakkett li għandna bħalissa qudiemna għal daqstant bħala korapporteur jiena nitlob illi iż-żewġ istituzzjonijiet jiġu trattati b'mod ugwali, aħna koleġislaturi u għandna bżonn ikollna l-informazzjoni kollha għad dispożizzjon u hekk biss b'mod ġust u kostruttiv illi nistgħu aħna nimxu l qudiem b'dan il-pakket Smart Borders li huwa pjuttost kompless. Issa, Nishtiq najt ħaġa fuq il-prezentazzjoni li għadna kif smajna minn Antistur Gargov u nirringrazzjah lil-kumitat nishtiq najt illi xol xogħol tal-ju tal hija eċċellenti eh, u illi fil-futur fil-laqat libe se nitkellmu fuq zjara fil-Finlandja ħanħarsu dan il-proġett pilotax, jiena din iżjara rajnija bħala ħaġan utli ħafna u nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja il-dawk li ħadbu mal-Ewliza fil-Finlandja u anki segretarjat fuq id-dejta li għadha kif ġiet prezentata. Però nixtieq nitlob kautela għax naħseb l-aħjar nistennew issa kemm ikonna riżultati aħarin. E, e, imxejna fit triq tajba u nistaw najdu bla dubju illi il-sistema Smart Border huwa possibli u plausibli. Il-rapport huwa twil 180 paġna u jikkonsidera il-riżultati inizjali fuq uh, e, uh, four fingerprint 8 u 10 Eh, facial recognition u anki iris. U kif dawn kolla jistaw jiġu eh, jistaw jobtu ma' sistema VIS biex eh, inkunu nafu x'nistgħu nirakkomandaw, l-aħjar ħaġa hija li nistennew il-konklużjonijiet ta' ħarin għadhom kif qalulna li dawn se jkunu disponibbli f'Novembru u bekk inkunu nafu eh, eżattament kemm ikun hemm bżonn ta' żmien biex wieħed jiġbor id-dejta. Eh, però nistgħu naraw diġà mill-paġni li l-utenti huma sodisfatti ħafna u anki f'dawk ta' Helsinki u anki il-ħaddima tal-frontiera huma kontenti ħafna u qed jużaw links biex inkunu nistaw nħaffu l-proċess u biex ikun inqas diffiċli uh, għal-passiġiri jaqsmu il-frontiera. E, dan huwa kollu lan tana u l-istudju għal dastant għandu jiffoka fuq kif nistaw e, kif nistaw blaħjar mod niksbu e, dan il-fatt li nistaw nħaffu il-sim tal-frontiera u anki it-tieni għan illi anki il-forzi ta' sikurezza eh, ikunu jistaw jaċedu għad-data. Irridu nifukaw fuq il-veloċità u anki il-veloċità tal-ġbir ta' data, il-kwalità ta' data u anki l-interoperabilità ma' sistemi eżistenti. Għal dastant sur Garkov jien għandi xiftit mistoqsijiet għalik jekk inti tippermetti erba mistoqsijiet un jina inkun gratek inti sta tirrispondini. L-ewwel net, x'inhu ma raġunijiet prinċipali illi jispjegaw il-fallimenti fit-test differenti. Jiena naf xi mill-raġunijiet, però tista inti tispjegom li l-kollegi ħalli jkunu jafuhom wkoll. U għaliex kien hemm il-fallimenti bl-autentika Umbat it-tielet punt fuq il-biometrika. Mill-riżultati inizjali nistaw nifmu, li nistaw nixtieq nkun għafek nistaw nifmu ekku xaħjar li konna użu kombinat ta' marki ta' swaba, rikonoxximent tal-witch u iris. E, e, x'li aħjar kombinazzjoni mir riżultati uh, e, inizjali. Umbat il-versjoni aħarja tal-proġett pilota dana verament ħattu ulna f'Novembru, ħatti prezenta ulna f'Novembru. Għalix dan il-fat u se jkun disponibli diġa f'Novembru, se l impatt impat anki fuq il-proposta in-nifsa. Grazie. U issa sinjura Sipel minn flok is-sinjura fisem is-sinjura Fajol. Sfortunatament is-sinjura Fajol miex ma tistax tkun hawn illum u se nifoka fuq xi ħut mill-punti importanti. Il-rapport għalissa jider illi huwa preliminari ma nistawx nġbdu konklużjonijiet u r-riżultati għati biss eh, frazzjoni tar-riżultati Eh, mistennija. Dana ma jkoprix il-alternativi kollha u laqas jagħti eh, data ta' teknoloġija li ġiet eh, verifikata. E senjura Fajon tixtieq tkun taf x'kienu konkretament l-esperjenza tal-vjaġġaturi li ħadu sem alternativi differenti tekniċi anki jgħatu eh, riżultati preliminari differenti. U interessanti li eh, il-kwalità ma kienx tajba fil-Lisbona u ma nafux eżattament x'impatt jista' jkollu da. Kien hemm limitazzjonijiet kbar bluzu ta' kiosks li hija eh, alternativa li ti preferixxi l-Kommissjoni, però tista tkun diffiċli fuq kwistjonijiet ta' sikurezza, user friendliness u anki fattibilità kif hemm imsemmi fir-rapport ta' fattibilità. Is-Sinjura Fajon tħares il-qudiem eh, għal kooperazzjoni ma li liza u anki ma rapporter liħor u għandi mistoqsija oħra. Il-proġett pilota kważi lest u allura għalix aħna għadna ma naraw l-ebda konklużjonijiet u testa anki Eh, tajdinna kem intefqu flus fuq dan il-proġett pilota. Qabel ma natu risposti, hemm is-Sinjora Verġja illi tixtieq titkellem. Nazzjos. Oui, merci. Iva, grazie. Għawenet naqbel ma dak li għal Sudja Tamera fuq ir-rispett tad-dritt tal-Parlament aħna diġà batejna bżejjed hawnhekk fuq dan is-sejk kolinejt, ngħid, diġà batejna fuq il-kwistjoni tal pride Project u naħseb illi hawnhekk eh, sorpriżi. Illi hemm kontra proġetti li huma dejjin eh, li kontra eh, li huma dejjin il-Kommissjoni bista bihom dodno u jahna pal rapporter għaz bis għadna possibilta li tuna naqra informazzjoni mot indirett ma nasibx li hija normali, ġifieri e, il-Kommissjoni għandha taqqat e, il-dispożizzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona meta niġu drittijiet tal-Parlament it-taqgħodhom kollha u tapplikhom. Speċjalment ġewwa Trattat ta' Lisbona, tara dawn il-dispożizzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona huma applikati b'mod iktar strett. Issa, madra kollu, mm, ma nipprova nitfa xi dubju fuq il-xogħol illi sar Ehm, jiena xettika ħafna xorta fuq il-konsekwenzi ta' dan il rapport fuq il-project project għaliex. Li naħseb li ehm, minkejja li dan l-esperjenzi huma eh, diġà eh, eh, huma wet qabċertu sta' Settembri xorta waħda dak li qed jiġi propost mhuwiex biżejjed, naħseb li mhuwiex biżejjed illi qed nitkellmu biss fuq kwistjonijiet tekniċi u li nifokaw biss per problema teknika. teknika. Jiena pjuttost kontenta li qed nisma' li jekk jiena fim insomma ġera intom ħaxxejnu din l-ideja tal-identifikazzjoni tal-riskju. Nasab ħaddi tajba di, għal dakol qed ippruvaw jiġildu kontra sistema ta' identifikazzjoni ħaġa sħiħa, imma jien ma nħassux maħħox li din is-sistema hija effiċjenti mm, u speċjalment fid-dawl ta' dak li ħajna raw fil-studi, etna naraw fil-studi tekniċi jiena ningħaqad ma' dak li ntqal u ħankompli li l-Kontroll Ewropew tal-ħarsin tad-data personali aħna hawnhekk qegħdin fil proġett li eh, li mhux ġustifikat li qed jtsinna ħafna flus u intrużiv eh, fil-ħajja ta' ċittadini u lura dan dina din naħseb jien. Jiena ħass eh, li xorta waħda hemm ċertu kontradizzjonijiet, aħna qegħdin għadejn fi żmien fejn qed nisimgħu b'ħafna restrizzjonijiet buġetarji minn kull brokna u kantoniera, u ma mbagħad issa wahda, waħda ma nafx kif kif daw il-restrizzjonijiet budġetarji suppost u proġett li mhux effiċenti u li qed jisun ħafna flejjes eh, li ħaħi sunna b'xi euro jisom għedin jifsu fuq ras namlek u jitqu bejna ħjar nizaw dan il biljon il li l biex jisalvaw il-nis mil bahar Jien nixtieq nkun naf xinu l-impatt ta' dan il-proġett il-ġdid, dan il-abbozz il-ġdid meta qabel ma' pilot project. il Li dejjem Isna li għedin nbiddu l-anijiet hawnhekk U dan l-approċ huwa integrat fit-tekst li qegħdin tfasslu għalix eh, li zaħal li li post il-Parlament Ewropew li ġi format kassi. Il-Signor Wikstrom, grazzi. Anke għal prezentazzjoni, dinaja kwestjoni li il-na insegu u jena minix etni dubita bladu eh, eh, l-intenzjoni tajba tal-proġett. Pero imħazbin aħna fuq l-spiża enormi u jekk dana u ix, eh, jekk nefqa ix ġustifikata. Nishti nerġa nikonferma un repeti dak li għalli rapporter di Astemera u anki E xini għal-pozizjoni ta' Tanja Fajon. Dina miex etejna la għal ko-rapporter u għallana għanna rapporters u jaħġa tajba illi etnejn iż żewċ rapporters u ma rapporters tajba ħafna u ħadu bis-serjetà din il-kwistjoni, pero din hija kwistjoni illi nishti nisħaq fuq eh, u nishti nikota bħala eh, eżempju ħażin, ħażin ħafna ta' kooperazzjoni interistituzzjonali għax l-informazzjoni ma ġiċ eh, maqsuma b'mod tajjeb u, u sirna nafu illi Eh, kienem xie informazzjoni li ma waslunix l-inna. U dana dinja ħaġa li edha tamer ħazin għal fiduċa bejn l-istituzzjonijiet. U jina nishtiq nerġenajt illi naħseb illi ħadd f'din l-awla se jiddubita l-intenzjonijiet imma elezzjonijiet illi wieħed irid jitgħallem kemm intkom kif ukoll il-Kummissjoni li aħna assolutament ma nistawx nittolleraw din il-kwistjoni. Il-informazzjoni għandha taslinna l-inna fil-Parlament, speċjalment li l-korrapporter b'mod trasparenti. huma mhux suppost huma għandhom jorbtu fuq informazzjoni li rċevu eh, b'mod inuffiċjali. Eh, aħna imħasbin kif qed tifmu u hemm ħafna wkoll mistoqsijiet u kwistjonijiet li nixt inqajem, però għalissa jiena kontenta bl-intenzjonijiet tiegħek, però nitolbok tifhem tieħu miegħek il-perċezzjoni tal-pożizzjoni tagħna llum. Grazzi, issa nisimgħu minn il-direttur tal-Ewliza, is-Sur Garkov. Se niprofa nirrispondi l-mistoqsijiet kif ġew eh, mistoqsija. L-Sur Demera, grazzi, nistan nitkurakom li l-ekul il-Signora Fajono u anki l-Komitat kollu illi aħna għedin namlu ħiletna kolla biex nkunu nistaw naslu għal rizultati fil-ħin. U raġuni, għalix ċerti test fallew. Jena jiena ma ngħidx li lebda wieħed bit-test li għamilna sissa kienu fallimenti, imma fil-fatt ħafna minn dawn it-test kienu speċifiċi ħafna u kellhom jużaw eh, teknoloġija speċifika għal għani li ma kienux infaslin għalija dawn it-teknoloġiji u hemm ukoll livell oli u accettazzjoni anki tal eh, ta' teknoloġiji, però mhux fil-każ koll, fil-każijiet kollha rnexxin aħna nixbru b'mod effiċenti. Eh, naħna nixbru għaddejta Però dan il rapporto anki mm, barra minn ekku interim u minn dan il-rapport jista' forsi li kienu fallimenti, ma mhux hekk jiena uh, dawn il-konklużjonijiet ma noħodhomx issa mill-rapport interim, ma fil-każ uh, nistennew biex nanalizzaw ir-rapport meta jkollna il-konklużjonijiet. Eh, aħarin li kunu affidabli konklużjoni fuq il-fattibilità jew jekk ikun hemm bżonn anki fuq il-falliment. Aħna eh, kellna anki kuntatti mal-industrija li tipproduċi anki teknoloġija biometrika u kifat fil-prezentazzjoni mhux f'kull każ il-teknoloġija disponibbli kienet l-aħjar waħda Eh, għal uh, test u għal din raġuni jista' jidher li forsi r-riżultati ma kinux konklużi konklużivi, però aħna nista' najdu illi malli kolna il-rapport aħari allora il-konklużjonijiet ikunu ċari u jkun hemm rakkomandazzjonijiet lima u għal-aħjar mod l-iktar fattibli l mi għal-aħjar teknoloġija. Essa, l-aħjar kombinazzjoni ta' identifikaturi biometriċi. Aħna eh, nerġanajt, il-rapport huwa preliminari u kifat illi xiħut mit-test u rew illi xi kombinazzjonijiet jaħdmu mhux aħjar minn oħrajn, però jaġlu iktar. Sakemm li konna rapport ħari u xi rakkomandazzjoni ta' allora mbagħad iridu niddeċidu u bażi ta' dan ir-rapport eh, irridu nideċidu xinu malanijiet illi Smart Borders eh, għandu dimu u nerġanajt illi illum għadu kmini wis biex namlu konklużjoni fuq li mu għal aħjar identifikatur. U u bat l-Aġenzija ħatam il-Krumatista biex tagħti rapport fil-żmien, fil-ħin. U aħna fiduċużi li dan se nagħmluh ċoħe f'Novembru. novembru A bażi tal-esperjenza tana li hija pjuttost wiesa u anki f'ċerti osma eh, unika. Fuq il-mistoqsijiet ta' Signora Fajon nifhem x'inhuma it-ħassib tagħha u speċjalment dawk il- illi t-rigwarda l-investiment u l-ispiża jiena fiduċus li rapporta ħari se jagħti eh, gwida ċara u risposti fuq il-kapacità ta' teknoloġiji eh, biex inkunu nistgħu nappoġġaw eh, smart borders ħalli jaqdu aħjar il-proċessi iktar effiċenti ta' ġestjoni. Il-budget skont il- deċizjoni il, il, il, il, il, il, il, il, ta' euro. Pero nista' ngħidilkom immediatamente li mhux dawn il-flus kollha ġew utilizzati għax ippruvajna nottimizzaw l-ispiża u preċiżament għal dik ir-raġuni li għat meta bdejna diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Istati membri kien ċar illi e, dak li għandu jagħmel il-proġett u dak li se naslu għalih bħala konklużjoni huma differenti. Issa, bej wieħed u ieħor nista' ngħidilkom illi fil-fatt l-ispiża reali kienet 2.3 miljuni illi tinkludi l-ispiża tal-Istati membri u anki tal-Aġenzija. Imma fil rapport ħari eh, ikun hemm id-dejta eh, preċiża anki fuq dak li għandu x'aqsam l ispiża fuq il-kwestjoni. Jekk il-proposta ġdida tal-Kummissjoni għal fast lane, e, risposta hija le, u għal raġuni sempliċi, għalix meta l-anta dan il-pilota ġi e, ġi diskuss, il-proposta ma kienx prezentata għal daqtant dana eh, dak li kien importanti dejnu wara li għamilna eh, konsultazzjonijiet ma' żewġ leġislaturi. U l-aħħar punt, il-Signora Wikstrom, jena fiduċus illi il-rapport aħari se jagħti xi risposti importanti anki fuq il- l-efficienza u l-bilanċa, il-bilanċ bej l-investiment u il-valur miżjut minnaħa tal-smart borders kif se jiġu implementati. Grazzi. Għal daqstanti rridu nistennew sal-aħħar ta' novembru biex ikonna dawn ir-riżultati. Iva, jgħid isturgar kof. Nisht nistaqsi l sur Rosenberg tal kommissjoni Ewropea għal eh, aġġornament fuq il-proposti legislativi. Grazzi. President, Nishti nesprimi minnaħa ta' servizzi tal-Kommissjoni il-soddisfazzjon tagħna kif il-pilota ġi implementat minn EU Lisa u mal-Aġenzija ġej mamul b'mod professjonali ħafna f'waqtu u r-riżultati sissa eh, ġew ilħaqnihom b'mod utli u fil-ħin. Xuħut mill-konklużjonijiet provvizorja, e, eh, li semma sur Gorkov diġa qed jgħinuna biex insegwu il-kwistjoni kemm fil-Kummissjoni imma anki fil-Kunsil mal-Istati membri u anki fil-Parlament. Titlobni namel aġġornament fuq il-proċess. Ma ma kienx sejr tajjeb l-aħħar darba li tkellimna. L-aħħar darba li tkellimna kien fid-disa ta' Ġunju fis-sessjoni ta' Strasburgu il-Kummissarju Avramopoulos tkellem fuq lan tal-proposta u li ma elementi qed jiġu evalwati mill-Kummissjoni fil-preparazzjoni tal-proposti ġodda illi ġew prezentati eh, li se jiġu prezentati fil-biru tal-2016. Entkom tafu illi attualment eh, propju f'dan il-moment il-Ministri tal-Affarijiet Interni qed jiddiskutu fuq ir-risposta tal-kriżi tal-immigrazzjoni u tar-rifuġati u hija parti minn din risposta hija li jkun hemm proposta tal-ġestjoni tal-frontieri esterni qabel l-aħħar tal-sena tal-2015. Għal daqstant aħna edin nistennew li se jkun hemm konklużjoni tal-Kunsil li se jkunu naħseb eh, dawn il-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Ministru proposta fuq il-ġestjoni tal-frontieri esterna. U dan il-pakket għandu juża naturalment anki proposta proposti fuq il-smart borders, irridu naraw għdaru se jiġi konfermatu, naraw kif se eh, kif, kif, kif se kif se jiġi da, jiġri dan eh, fil-prassi. U rridu naraw un bat rapport tal-EU Liza Eh, fil-verifika tagħhom imma hemm il-possibilità wkoll li se jkollna naġlu l-preżentazzjoni ta' din il-proposta tal-Smart Porters u bekk namluhom disponibbli qabel l-aħar ta' sena. U dana huwa element ġdid meta nqablu ma' Ġunju. Issa, fuq il-kalendarju ta' dawn il-proposta, għandkom tafu xinija il-roadmap tal evaluazzjoni ta' impatt li ġiet publikata f'Ġunju u illi diġà saret disponibbli f'Ġunju, disponibbli għal kommenti, untkom rajtu li l-proposta qed tifoka e, e, e, l evaluazzjoni ta', impatt hija bbażata fuq ħames punti il-biometrika u rajna anki xi indikazzjoni l-lum jekk E, e, mux probabli illi illi kunem għaxar e, marki ta' swaba miex kun dik liktar li t-tiġi li tiġi mażula, unbat il-facilitazzjoni tal-border crossing, unbat hemm il-programm RTP bħala alternativa, unbat hemm versjoni iktar ħafifa tal-RTP Eh, illi fl-istudju hija spiegata bħala eh, alternativa it-tini eh, alternativa u anki l-idea li ma jkonna lebda RTP ma li jkonna process accelerators bħala self-service kiosks u dana jorbot anki ma dak li għala għonek maġħut minnkom illi hija tilet alternativa dan l-użu għanda tiġi diskuss anki f'dan fl-awla. U aħna lesti u interessati li konna din id-diskussjoni ma'kom eh, sessjoni teknika kif għamilna anki f'suġġetti oħrajn, eh, fuq suġġetti oħrajn l-sena li għaddit. Imma fuq din il-alternativa eh, eh ta' proposti futuri eh, u veru illi il-Konsil buna natu iktar spiegazzjoni fuq din alternativa f'Ġunju u aħna dak li għamilna. U bħala riżultat ta' dak ta' dik il li kienet laqa qasira aħna ippreparajna non-paper fawissu illi ġi diskuss il-ħamis fil-grupp mal-Istati membri u naturalment aħna kontenti u kellna intenzjoni anki namluħ disponibli għalikom dan il-dokument għal iktar diskussjoni. Imma dan il-dokument muwix dokument uffiċjali hija non-paper biex tispjega alternativa eh, eh, fl-evalwazzjoni u se jiġi żviluppat iktar tard eh, meta nagħmlu proposti tagħna tal-2016. U bat l-raba kapitolu hija tal-perjodu ta' zamma tal-data u il-ħames blok huwa fuq l-aċċess għall autoritajiet ta' forzar tal-liġi għaddej tal-jen sistema Dawn huma l-ħames kwistjonijiet importanti u aħna f'Ġunju għadna li din sa tkun is-sinsla tal-evalwazzjoni ta' impatt. Element ieħor hija it-tnedija ta' konsultazzjoni pubblika li għamilna fid-29 ta' Lulju fil websites ta' kommissjoni, dan miftuħin dawn il-konsultazzjonijiet eh, sa aħar ta' sena u tlabna eh, illi anki il-gvernijiet ta' pajzi terzi eh, xini għal-opinjoni tagħhom u għom li huma jirrispondu wkoll għal mistoqsijiet illi daħanna fil-konsultazzjoni u anki l-industrija, e, e soċieta ċivili nittamaw li rispondu il-bord ta' ġestjoni tal-Eulisa u koll u nishtiqu namlu l-istess ħaġa fil-grupp ta'kom biex nipublikaw għal illi kull min u interessat fis suġġetti li jem din il-possibilità li illi jatuna l-kommenti ta'kom fil-konsultazzjoni pubblika. L-aħar element huwa illi aħna kellna ħafna laqat mirati ma' ħafna partit interessati, e, trasportaturi, e, linji tal-ajru, anki tal-bahar, e, e soċjetà ċivili, e, e, l-autoritajiet ta' infurzar tal-liġi, u għanna f'moħna namlu laqat oħrajn tekniċi fil-xuru fil ġimat li ġejjin fuq dan is-suġġett li qegħdin nistudjaw fil-kontest tal-evalwazzjoni ta' impatt. Dina komplu b'din attività u kif għadna anki iktar kmini għanna bżon dan biex ikonna evalwazzjoni totali u kompluta f'din il-proposta li hija pjuttost komplessa li qed nippreparaw. U nerġgħu nirrepetu kif għamilna fil-limoddi, bla dubju aħna nishtiqu nħallu ftit żmien anke għad diskussjonijiet ma'kom fuq dan is-suġġett. Grazzi. Clarification. Grazie ta' il kjarifika. Is-sur Demera tixtieq twieġeb? Xaqqa diskussjoni? Għasor ah, bis, sinjura ċer sebejn jum għaddew mis-26 u s-sur Rosenberg għarraf illi dan il paper fil-fat jeżisti. Nixin informa l-Kommissjoni Ewropea. L-sur Moraj, Tania u jien ktibna itra fejn protestajna Beħu jtuħar bistess mod kif edin taraw għonek u kif għamilna għamil? Kien ikun perawt li ħafna li kieku żewġ reporters irċivew eh, dokumenti fuq din id-data fuq il-laqa. Li kieku kellna din il-non paper, kien ikun aħjar, għed nitkellmu fuq l-accelerators, eh, da, huma l-kwestjonijiet ewleni, insomma, dak kollox għalissa. Grazzi wkoll kulħadd l-aġenzija wkoll. fil-qosor ħafna. Sinur Sippel. Jekk aħna, jekk huma ħajatu xi informazzjoni l istruzzjoni aħna rridu nġibu l-informazzjoni wkoll, din hija sempliċi. il tal-Komitat kienet eh, ftemet li ħajbatuna li troħ nfawa fuq l-agenda għada x'għandha laqgħa għata koordinaturi u suppost ikun hemm problemi għax nemmen naħseb li gruppi politiċi kollha qalu li ħajbatu din l ittra mill-aktar fis. Mela, grazzi sew. Lil kulħadd għad is-sessjoni nistgħu nagħqu din is-sessjoni naqgħid minn minni bassarna. Mela jekk jaġobkom tinsewx il-karti ta' votazzjoni għal għada. Grazzi u proset u naġġornaw il-laqgħa.